Thank you, friends. Thank you. Għataw minna li għadhom kem jaslu mill-laqa wara l-laqa tal-koordinaturi. Nerġan il-qakom. Vici President tal-Komissjoni Ewropea Vera Jurova, valuri trasparenzi, punti U aħna dejjem nilqawa maħna għal dan l dialogu strutturat mal-Kummissjoni fuq dawn l-affarijiet li jaqgħu taħt responsabilità tagħha. Se nindirizzaw kif tisħiħ ta' demokrazija, l-pluralizma tal-medja, il-libertà tal-medja, kif aħna dejjem niddefendu il-valuri tal-Unjoni, l-istat ta' dritt, il-karta ta' drittijiet fondamentali. U il-sħubija tal-Unjoni Ewropea, l-Konvenzjoni Ewropea Drittijiet tal-Bniedem li għadha pendenti ġifri l-artiklu 6 tal-trattat li għadna ma sanniċ għalija. Mbagħad hemm eh, setturi oħra tal-portfolju tagħha. Ġifiri, skont kif tixtiequ intom. Mela, jinisimgħu il-Viċi President tagħna. Mbagħad ikonna diskussjoni wara mal-koordinaturi Imma kif ili ngħidilkom il-ġurnata kollha, żomm u demajnejkom li llum ġurnata bħala musejġa jkonna. Dalodu kenna sit panelists, ġifri żewġ sezzjonijiet, sija u nofsa l-kull sezzjoni ma kienx biżejjed. Issa, għanna sija nofs ma vera Jurova, forsi mux bizzejiet laqqas, imma jekk taraw li se jaqbżilkom il-ħin se jkonna u koll il-Vici President Skinas il-promozzjoni tal-mottaħajja fl-Europa. Irridu nħallu l-posta liħu koll. Grazzi. Melejja nibdo. Grazzi ħafna, President Iva. Jina sen xsib il-valuri u affarijiet li għandhom xieqsum ma' trasparenza l kiena vera l-ewwel darba li qed niltaqa' il dan id-dialogu Eh, naraw fix qegħdin u eh, niblu l-edeja tagħna. Tajjeb, iġifiri, qed nibdow dan il-mandat ġdid fuq din fuq dan il-mod, kif tafu. Diġa kena kooperazzjoni mawħut minnkom, nirringrazzjakom għal dan, nserħilkom moħkom li nasigurakom li se nkompli naħdem fuq l-affarijiet ta' interess komuni bl-istess intensità, bl-istess enerġija. Id-diskussjoni tagħna ma setitx eh, tasal fi żmien aħjar minn tal-lum. L-lum stess għandna pakket digitali ta' kif se nindirizzaw wieħed mill-ikbar sfidi ta' eh, żminijietna il-revoluzjoni revoluzzjoni digitali. Pakket li semmi ukoll aspetti li huma importanti ħafna l-komitat tagħkom. Jiġifieri li jkollna data li nistgħu norbtu fuqha u anki AI. Għan nibda b'dan il-pakket Iva, bat ħan itkellem il-trinita, il-demokrazija, drittijiet fundamentali u l-istat ta' dritt. Dan il-pakket digitali li adottajna l-lum tfisser li teknoloġija għandha tkun hemm għan-nies u mhux bil-kontra. Indikazzjoni ta' dak li nixtiequ naraw bħala modell Ewropew għabbażi ta' eċċellenza u ta' fiduċja. Modell Ewropew li jirrispetta kompletament il-valuri regoli tagħna u li huwa ankrat fid-drittijiet fondamentali tagħna. Modell Ewropew li jevita ir-riskju tal-bias jew diskriminazzjoni mħabba applikazzjonijiet tal-AI mill-bidu net. L-AI hija teknoloġija li qed taqleb l-affarijiet ta' taħt fuq fil-mid-sena eh, tagħna fis-seklu tagħna hemm li problemi tal-privatezza, tad-dinjità, tan-non-diskriminazzjoni u l-libertà tal-espressjoni. Fil-white paper tal-lum aħna qegħdin ngħidu x'jistgħu jkunu l-alternattivi ta' politika eh, biex nilħqu dawn l-anijiet biex nipromotu l-AI, kif nużawa, imma u kif ukoll nindirizzaw l-sfidi <clears throat> li din il-teknoloġi ġodda se jġibu magħhom. Il-konsultazzjoni se tikkontribwixxi għal teħid ta' deċiżjonijiet tal-Kummissjoni f'dan il-qasam. Ovvjament aħna segwu high risk eh, eh, risk based approach għal xol ta' trasport, għal l tal-pulizija pereżempju. Sistemi ta' leja jridu jkunu traċċabbli, jridu jkunu trasparenti, imma l-applikazzjoni tejja binqas riskju l-Kummissjoni qed tipproponi skema ta', ta eh, tikketti u black boxes li em, ma jkunux eh, li sta jkunu ikopru kollox il-fat li aħna nużaw, nisviluppaw dawn il-teknoloġiji l-ġodda, il-pakket jgħidu l-lum li hemm l-istrateġija tad-data. Is-saħħa tal-Ewropa edha fil-suq waħdini tiegħu u rridu niżguraw li s-suq uniku għaddejta tkun xi ħaġa ta' veru għalek better eh, data sharing aħjar u użu l-access u kol għal data għal fin industrijali. Imma ma rridux ninsow id-dimensjoni dinjija, rridu nkomplu x-xol importanti mal-ġappun u oħrajn fuq il-konverġenza nis li jaħsbu għapalna ġifiri għal salvagwardi u iktar fiduċja, ġifiri jek naħdmu flimkien u nidentifikaw l-aħjar livell ta' regolamenti li jridu nistaw nkunu edin innidu xejrit aħna stess anki ġifiri kif għamilna fuq il-leġijiet tal-privatezza. Issa fuq punti importanti li jiġu fil-portfolio tijaj, l-istat ta' dritt. Għanibda b'dana. Rrit nkun ċara fuq dan l-istat ta' dritt hija il-bażi ta' kollox tagħna. Irridu niżguraw li din tiġi rispettata li nkunu konformi u li kull pajjiż jiġi trattat bl-istess mod. L-azzjonijiet li ħadet il-Kummissjoni qabel u qed nieħdu issa huma bbażati fuq il-valuri komuni tagħna u fuq il-liġi. Mardux lanqas sow li aħna niddefendu l-istat ta' dritt miex xogħol tal-Kummissjoni huwa obbligu konġunt tal-Parlament, tal-Kunsill, l-Istati membri u ovvjament il-Kummissjoni. Jiena, x-xogħol tagħna fuq l-istat ta' dritt nara li għandu jeffoka fuq it-tlet binarji l-ewwel net Nixtieq illum nikkonferma b'moċċar li l-Kummissjoni se tkompli eh, l-rwol tagħha bħala gwardjan tat-trattati jekk il-liġijiet li jiġu adottati fi stat membru u ma jkunux konformi ma' liġi Ewropea rridu naġixxu noħorġu eh, niedu proċeduri il-proċedimenti li nsibu fil-leġiżlazzjoni Ewropea nużaw l-odot kollha anki il-ksur aħna diskutejna eh, dan kollu fil-plenarja tal-ġimgħa l-oħra qegħdin naħdmu issa fuq il-liġi l-ġdida tal-Polonja fuq ir-reġim disciplinarju. Jiena qed li jiena mħasba fuq din il-liġi mhux l-ewwel darba li qed da u aħna jekk naslu għal proċedimenti taksur ikonna nagħmluhom jekk naslu għal konklużjoni li qed isir. It-tieni, it-tieni, il-Kummissjoni qed taħdem fuq biċċa għodda preventiva li tkopri il-mekkanizmu l-istati membri li eh, tkopri il-kostituzzjonal, l-indipendenza tal-ġudikatura, il-ġlida tal eh, kontra l-korruzzjoni u anki rwol tal-medja. Bħalissa edin naħmu fuq il-metodu u fuq kif se nixbru l-informazzjoni. L-edeja hija li l-ewwel dokument ikun les fil-ħarifa biex id-debattitu ma'kom u mal-kunsil li konna ċansa liħ. Se jkun, se tkun bieċa qodda importanti biex nerġaw nikkonfermaw l-kultura tal-istat ta' dritt fl-Europa. U fuq l-istat ta' dritt jiena dejjem lesta li njalegu ma' l-istati membri biex insibu kaptu tal-problemi li għandhom xaqsmu ma' dan is-suġġett. Għalhekk jiena mort Varsavja u nispera li nsibu triq l-Unjoni hija komunità ta' valuri imma hija wkoll komunità ta' dialgu. Fl-aħħar, peress li se dal-waqt se jkonna il-Konsil eh, Ewropew fuq l-MFF li se jibda għada, ngħidilkom li rridu wkoll nipproteġu eh, l-ċittadini Ewropej dawk li jħallsu t-taxxa dan huwa wkoll prinċipju tal-istat tad dritt Jiena sodisfetta nara li dan baqa parti mill-kaxxa mil tal-odda ta' negozjati. Imma jiena ma naqbilx li naqsu l-ambizzjoni kemm fis-sustanza kif ukoll fuq il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Issa, dwar id-drittijiet tal-bniedem, għaxar snin wara li ġew adotta, ġiet adottata l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali, tajjeb li nadottaw bl ħar ta' din is-sena strateġija riveduta tajjeb li nħarsu lej l-infurzar bħal per eżempju li jkunu jinkludu il-deċizjoni għafas dwar il-reċessizmu u xenofobija l-implementazzija tal-karta fuq livell tal-istati membri. F'dan il-kuntest jiena sodisfatta ngħidilkom li Dal-waqt nerġaw nibdow negozjati għal sħubija tal-Unjoni Ewropea dril l-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem. Jiena sodisfatta nżomkom informati u n-negozjati jinsen kunet nsegwijom mill-rip. Issa, immur għattilet punt importanti, demokrazija, nishtiq għawnek, nejdilkom kif qed naħsiba palissa dwar il-pjantazzjoni għad-demokrazija li se nipproponi sal-ħar ta' din is-sena se tkun risposta għal sfidi ehm, ħafna um, minnhom id-demokrazija, per eżempju l-interferenza l-intili fil-elezzjonijiet u anki l-pluralizmu tal-medja. Mux qed nibdow mill-bidunet fuq dan nistgħu nibnu fuq il-pakket tal-elezzjonijiet u l-kodiċi ta' mġiba. Imma se morru iktar li lin minn dan, se nikkonsidraw forsi wkoll il-mezzi regolatorji se naraw l-responsabilta eh, l-pjattaformi biex inkunu nistaw nindirizzaw dawn il-kampanji ta' informazzjoni il-bżiza ġifri li jiġu mill-algoritmi. Rridu kol regoli ktar ċari fuq il-finanzjament u anki il-reklamar ta' partiti politiċi fl-Europa. Għanna bżiet provi Eh, dwar id-dizinformazzjoni online, il-hacking ta' partijiet politiċi u l-att tal-Cambridge Analytica numru 2 hemm ukoll odod diġitali li jintużaw minn eh, min, nies tal-istat kif qed il-Zuckerberg nhar it tnejn meta tajt miegħhom jiena il-pjattaformi li li ġabu l-problemi jridu jaraw kif isibu soluzzjoni għalihom hemm bżonn inkunu iktar responsabbli ta' dak li nagħmlu. Il-pjantazzjoni jrid ukoll jindirizza l-wol tal-medja u l-konferenza tal-medja li jina se jkolli fil-26 eh, ta' marzu se nitkelmu fuq il-medja pluralism monitor. Naħseb li se jkonna ehm, input tajjeb fuq dan. Imma biex niġildu kontra l-informazzjoni falsa, irridu namlu iktar il-gideb hija dejjem problema. Il-problema ma ikbar hija meta n-nies jemnu l-gideb Għalek, meta naħdmu mal-pjattaformi u l-istati membri, irridu noħol kuċjenza fotistiċi ċittadini biex dawin ikunu rektar responsabli, irridu ninvestu fl-edukazzjoni dwar il-medja, irridu kol inlaqmu is-soċjetajtana kontra dan il-virus tal- irridu u kol naraw xikunu xejri ta' din il-tip ta' informazzjoni. Jina e, eh, fl-IES, Strat u NATO, sen komplu naħdmu fuq dan ma' tim tijaj. Sen diskuti dan kollu meta senżur l-Istati Uniti dal-waqt għax palissa hemm dibattitu għaddej dwar il-kontenut eh, dan nus. U biex nala nixtieq nejdilkom li jiena li affarijiet li għandhom xaqsmu mal-ġustizja bħalli evidence per eżempju l-IPPO il-protezzjoni ta' data jew inkella iċ-ċittadinanza li timbieħ. Dan kollu se naħdem fuq u jiena nixtieq nistiden il-membri ta' dan il-komitat biex ituni jagħtu input fuq il-GDPR li għadha d-dejja biex naraw l-implementazzjoni eh, l-għajnuna għall-SMEs u anki importanti ħafna applikazzjoni koerenti u mux nerġaw niftħu regolament. Jiena nistanna bil-ħerqa il-mistoqsijiet li kolkom u l-kooperazzjoni tal-futur mal-kumitat ta'kom anki mal-kumitat temporanju fuq id-disinformation. Grazzi ħafna. Thank you so much. That was a beautiful. Grazzi ħafna. Semmejtinna ħafna punti interessanti ferm. l-istat ta' dritt, id-dritti tal-bniedem, dawnum il-konvenzjoni tal-drittijiet tal-bniedem għanna ħafna xnajdu lil xurxin U ħalli nibdew id-diskussjoni, ħan nibdew bil-koordinaturi Sur Lenez. Zewċ minuti, jekk joġobkom, zewċ minuti. Hemm ħafna suġġetti illi rrit uh, eh, mela Grazzi tal-li ġejt il-taqamana wara l-izvelar tal-istrateġija fuq l-intelligenza artificiali. Aħna il-kol naqblu li t-teknoloġija għanda taqdi l-nies u eh, aħna Nappoġġak bisħieħ hemmhekk għandna l-white paper fuq l-intelligenza artifiċjali u eh, il-leġislazzjoni ippjanata għal l-aħħar tliet ta' din il-sena. Irridu naraw issa jekk dak li fil-dokumentu x'biżejjed jew nibżon ta' aktar ħin fuq il-pjantazzjoni fuq il-demokrazija Ewropea. Eh, inti semmejt il-mezzi regolatorji naħseb illi morna l-lin nissa mill-parteċipazzjoni volontarja. Eh, naħseb illi jekk għanna bżon il-iktar sens ta' responsabilta minn dawn il-pjattaformi teknoloġiċi rridu ninkludu il-definizjoni tagħhom fir regolament u trasparenza tal-algoritmi tagħhom, eċċetera. Forsi tista' tgħidilna ftit aktar dwar dan. Ftit ta' żmien ilu Kenna il-prosekutur pubbliku hawnhekk eh, uh, fil- uh, fil-komitat u kienet eh, ma tantx sodisfatta bir-riżorsi li qed jibatu l-istati membri u qalet illi qed jintbatu prosekuturi part-time u hija qalet bir-raġuni li ma tistax tiġġieled kontra ċertu korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea mingħajr ma jkollok riżorsi li ikunu disponibli eh, dejjem. Laħarnet fuq il-pjan dwar l-izvelar tal-rapport annwali fuq l-istat ta' dritt, kif tara ir-rwol tal-Parlament Ewropew f'din il-proċedura u kif tħoss l-involviment tal-istituzzjonijiet mill-Kunsill fis-sitwazzjonijiet attwali tal-istat ta' dritt u proċeduri tal-artiklu 7 u jekk tarax li hemm lokal titjib dawn loqs. Thank you. Thank you. Yes, indeed. Mrs. Sippel. Thank you very much and thanks to Commissioner. Signora Sippel. grazie lill-Kommissarju Jurova tal-li semmit il-punti kolla. Eh, nishtiq nibda billi nitkellem dwar it-tlet pilastri illi huma marbuti ma' xurxin ġifir l-istat ta' dritt, id-demokrazija u drittijiet fondamentali. U rridu nisguraw illi it-tlieta li huma jeżistu. Imma naħseb illi hemm differenza zaħira bil kummissjoni u l-Parlament, imma l-problema hija bil-Kunsill u l-Istati membri. Anki fil-Kunsill ġenerali li qed naraw li l-Ungerija u l-Polonja mhumiex fuq l-aġenda, ġifier il-Kunsill mhux beħsibu jagħmel xejn dwar dan. U allura jagħmel sens li konna leġislazzjoni u eh, tara xi ċaqli hemmhekk u mbagħad ħaġa oħra dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea frabta ma' rispett tal-valuri u drittijiet fondamentali. Mijiex l-ideja preferita tiegħi, però jekk eh, forsi xorta waħda konnu konna namluwa. Taħseb li din tista' taqtam il-pressjoni fuq l-istati membri sabiex is-sitwazzjoni tmur għall-aħjar lura għall-AI. U eh, l-idejat kollha li konna sim tad data mod partikolari fuq data industrijali, imma l-koll nafu fuq meta niġu biex naqsmu id-data illi meta jkun hemm jum differenti ta' data ma' u din flimkien fl-aħħar mill-aħħar tista' tasal għal eh, persuni konkreti, ġifiri di miex bis kwistjoni ta' AI, imma meta tkun qed tiżviluppa uh, eh, ideja ġodda dwar uh, l-AI naħseb l-iktar partijiet importanti ta' protezzjoni ta' data sabiex ikonna limitazzjoni ta' data u l-anonimizzazzjoni ta' data huma importanti ħafna fil-svilupp ta' l-intelligenza artificiali u anki l-len mit trasparenza kena skambju dwar dan fuq eh, mal-Kummissarju Vestager fuq dan is-suġġett. Irridu nidentifikaw l-oqsma fejn irridu nużaw l-AI u mbagħad nidentifikaw id-data li hija verament utli biex niżviluppaw dak il-qasam partikolari. Għat ma kellix ċans li naqra d-dokument li ħareġ illum, eh, biex inkun naf jekk din ix kwistjoni li qiegħda tistemma fid-dibattiti kollha. Grazzi. Thank you, Mrs. Intervelt. Signora Intveld. Grazzi, President. meħba Kommissarju. Ħadgost um, eh, nisimak u eh, inti se ssib ħafna poċ mill-grupp tar Renew, jiġifieri li aħna se nkunu warajk u dejjem nisprunaw għal azzjoni li tittieħed aktar malajr. L-ewwel mistoqsija Eh, nistaqsik nista' ngħidlu l-istess fuq is-Sinjura von der Leyen i se tappoġġak meta tieħu miżuri sodi kontra l-Gvern tal-Polonja jew tal-Ungerija jew gvernijiet oħrajn illi jistħoq ilhom dan it-tip ta' trattament għaliex qalet fuq il-Polonja ħatmu perfett. Mejk aħna naraw bil-mod u l-ħeffa kif bil-li eh, bihom qegħdin qiegħda eh, tinqeret l-istat ta' dritt fil-Polonja, naraw li kull ġurnata li tgħaddi qed issir ħsara irreparabbli. Dana japplika b'mod partikolari għal kunsill li qed iġibruħu b'mod irresponsabbli ħafna u qed nara similaritajiet hawnhekk bejn il-Kunsill u il-grupp Republikan fis senat tal-Istati Uniti. Fiż-żewġ każijiet qegħdin jinnaqdu flimkien biex ħarsu l xaħat li qed jikser il-liġi, xaħat li huwa fil-poter u qed jikser il-liġi. Qed naraw illi eh, peress li id-diskussjoniet fuq l-MFF għadhom ma ġewx finalizzati, il-kondizjonalità kompli tiddajfet. Fuq il-pjan ta' azzjoni, hemm e, nuqqas kbir il-politiċi Ewropej u l-mexxejja tal-gvernijiet li qegħdin xerdu l-gideb u jixprunaw kampanji ta' mibeda qegħdin jiddisseminaw aħbarijiet folot bħal pereżempju is-Sur Orban u l-kampanji eh, antisemitiċi u uh, dak kollu li qed jiġri fil-Polonja, x'qed jiġri qed naraw li dawn in-nies għandhom l-awtorità. u mbagħad nistgħu nindirizzaw il-Facebook, però jekk aħna laqqas ma nieħdu passi mal-mexxejja fl-Ewropa, inkunu qegħdin nimminaw il-kredibilità tagħna stess u fl-aħħar net fuq l-intelligenza artifiċjali Jiena naqbel mal-prinċipji kollha li int non-diskriminazzjoni, protezzjoni ta' drittijiet, eċċetra, Imma fl-istess ħin Eh, meta niġu għal protezzjoni ta' ċittadini, il-leġizlazzjoni għada l-ura ħafna. U jina eh, Et skantajt meta smajt li il-Komissjoni beħsiba tirtira proposti li verament ħarsu l persuni li privacy, il-regolament dwar trasparenza fost oħrajn. Dan m'għandhomx ikunu rtirati, il-Kunsill għandu jkun imġiel joqgħod bil eda u jaddottom dawk il-proposti għaliex dawk se jagħti ċittadini il-protezzjoni li tant għandhom bżonn. Grazzi ħafna għal ħodor Signora Venke. U għet nara mnek illi il-konfuzjoni eh, tkompli għamnek. Sen nitkellem bil-ġermanis, grazzi, kommissarju tal-li ġejt Kollegi diġa semmew is-sitwazzjoni fil-Polonja il-ċarezza dwar l-artiklu 7 u anki il-proċeduri tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja dawn huma essenzjali għal-Kummissjoni. Eh, Jiena nixtieq li tiċċarali xi ftit dak li qed jiġri fuq il-kampanji ta' mibeda kontra politiċi fil-Polonja u anki membri ta', da, ta dan il-Parlament. Fuq l-MFF inti tkellim dwar il-kondizjonalità l-istat ta' dritt u naħseb li din hija ħaġa importanti ħafna u rridu nifokaw fuq amma nixtieq infakkar ukoll li mill-banda l-oħra meta rridu inħarsu id-difensuri tal-drittijiet tal-bniedem mhux biss fil-Polonja, fil manki dawk li jipparteċipaw fil-programm drittijiet u valuri Inti bħala Kummissarju għad-Drittijiet Fundamentali eh, u Valuri fl-Unjoni Ewropea għandek tiżgura illi dan jiġi implementat kif imess minn eh, organizzazzjonijiet fuq livell lokali. oħra li inti ma semmejtix, f'dawn l-aħħar ġimat kien hemm żviluppi drammatiċi Eh, fil-terrorizmu tal-lemin estrem, per eżempju dak li ġara fil-Germania l-ġimma li għaddiet. Bħalissa 400 u zewċ mandati ta' arrest li għadhom pendenti għal terroristi potenzjali mill-lemin estrem. Naħseb illi inna wis eh, nosservaw kif dawn iċ li qed jiżviluppaw eh, f'dawn l-aħħar snin rajna networks ta' terroristiċi li twaqfu, attakki illi ġew ippjanati kontra l-moskej, gruppi ieħor illi inqabad però riet li jibda xi gwerra ċivili fl-Ewropa, dawn huma affarijiet li hemm bżonn li niddiskutuhom imma l-Kummissjoni wkoll għandha tara ix tista' tagħmel biex tiġġieled kontra żviluppi ta' dan it-tip. Wara kollox dan huwa periklu kbir u nixtieq li l-Kummissjoni tagħmel xi ħaġa. L-Onorevoli Tardino. Le. L-Onorevoli Fest. Grazzi ħafna. Jena nishtiq nirringrazzja l-Sinjura Reintke tal-li semmit il-sujġett ta' terrorizmu fil-Germania. F'dawn l-aħħar ġranet, anzi l-biraħ lura, l-Europol għalet illi l-iktar forma eh, eh, l-lajn prinċipali ta' terrorizmu l-lum ġej mix-xelluk il-biraħ kienem eh, artiklu fil-gazzetta li arra il-rabta li teżisti bejn il-terrorizmu u l-ħodor u il-partit ta' xelluk. Il-partit tal-Surkerne bħalissa għetibati minn ħafna attakki mill xelluk estrem Kummissarju Jurofa, tkun ħaġa tajba jekk taħdem fuq da' s suġġett ukoll, aħna nafu illi l-FTP mhux se jkun iktar fil-Parlament Lokali ta' Turing Bear ma, rridux illi eh, l-affarijiet imorru għall-ar. Issa għalli sijar l-Onorevoli Jaki. Mm-hmm. Grazzi, se nitkellem bil-Pollak. Grazzi, jiena nishti nirringrazzja l-Kommissarju l ewwel net għal dak li għalet fu kooperazzjoni futura fil-kuntest tal-liġi penali. Fil-Polonja rajna illi il-kriminalità naqsed brata maġla ħafna l-iktar rata maġla fl-Europa issa fuq l-istat ta' dritt dan huwa seba' xahar tiegħi hawnhekk fil-Parlament Ewropew u eh, il-ħin kollu nisma li l-affarijiet sejrin ħażin fil-Polonja imma ħadd ma jista' jgħid bi preċiżjoni eżattament liema liġijiet eh, jeżistu fil-Polonja fil li morru kontra xi ħaġa li qed issir f'pajjiżi oħrajn. tomatu li l-imħalfin huma eletti mill-politiċi imma fil-Polonja eh, huma mħalfin li jażlu mħalfin oħrajn u fil-waqt li f'pajjiżi Ewropej oħrajn huma l-politiċi li jażlu u jaħtru l-imħalfin. Il-Kummissarju tkellmet ukoll dwar il-liġi ta' disciplinar tal-imħalfin. Forsi tista' tajdinna b'mod espliċitu liema paragrafu partikolari f'din eh, f'dan l-att Pollak imur kontra il-liġijiet Ewropej, għax per eżempju fil-Ġermanja għall-istess uh, ksurijiet mill-imħalfin jistaw jittieħdu passi kriminali. Uh, imma nistaw jistaj kolna regoli iktar stretti minn sanzjonijiet penali. Fl-ħarnet. L-ar ħaġa hija illi nkunu qegħdin inxerdu informazzjoni falsa imma jekk mbagħad inxerdu informazzjoni falsa fuq pajjiż bħal Polonja, dak ma taċċettabbli? inti għandek portafoll blisem valuri u trasparenza, forsi tista' tgħidilna ftit aktar dwara trasparenza li x'dinja xi ħaġa li hija importanti ħafna ċittadini fl-Ewropa għaliex huma jieħdu l-impressjoni li hemm xi ħaġa li hija għaddejja, xi ħaġa li teffettwa lilhom u jixtiequ jkun jafu ftit iktar dwara jien ukoll. Issa mbagħad fuq il-GDPR u kwistjonijiet relatati Aħna qed nitkellmu dwar l-industrija 4.0, l-intelligenza artifiċjali, etc. X'jista' jiġri bid-data, x'jista' jsir mid-data ta' ċittadini? Naħseb illi din hija xi ħaġa li rridu nifluha bir-reqqa. Kif nistgħu nħarsu drittijiet fondamentali ta' ċittadini? Kif nistgħu nħarsu id-drittijiet tal-bniedem? Jiena imħasba ħafna dwar dan b'mod partikolari meta nitkellmu dwar l-applikazzjoni tal-GDPR. Taħseb illi rridu naraw kemm dana jorbot ma dak li qegħdin naħdmu fuq u bħalissa jew lej xiex aħna resqin. Jew se konna bżon forsi li nirrevedu ċertu partijiet tagħha mbagħad fuq is-suġġett ta' terrorizmu tal-lemin estrem. Dawk il-fans tal-Europol semmew il-prosekuzzjoni tal-terrorizmu tal-lemmin estremis tal fat li l-Europol qed taħdem fuq u dan juri kemm huwa importanti mill-1990 kien hemm 198 persuna li tilfu ħajjithom fil-Ġermanja biss U għalek nistaw nitkelmu dwar ħafna affarijiet, nistaw u l-flus fuq bost affarijiet, mux bizzejiet li nitkelmu fuq terrorizmu u importanti li issa nieħdu azzjoni kontra il-terrorizmu tal-lemmin estrem. E, Għatbaqa ħafna xisir u jena naqbel ma dak kollu li jinti prezentajt, Sinjura Jurova. Issa niftħu id-diskussjoni għal-bqija tal-membri. Minuta għandkom minuta kull wieħed għaliex hemm lista mhux ħażin u għad eh, għandna il-problema tal-ħin. L-Onorevoli Tutaraċi, grazzi u merħba Kummissarju. Erba mistoqsijiet ta' malar fuq il-GDPR inti għat li għet tejjiru ħekka l-implementazzjoni, il-rapport dwar l-implementazzjoni tal-GDPR, dar rapport se u ukoll lejn l-effetti mhux mixtieqa tal-GDPR u kif qed waqqaf aċċess l informazzjoni pubblika f'ċerti stati membri dan għandu jkun importanti u kapitlu importanti ħafna f'din l-analiżi. Tieni mistoqsija, iċ-ċiklu tal-istat ta' dritt li semmejtin tu inti taf li l-grupp tagħna appoġġak bisħim mill-bidunet il-mod kif Sofi daħlet f'dan is-suġġett, jiena naħseb li inti impenjata bisħieħ biex tiżgura li ċiklu jaħdem kif ippreżentajtu inti minti taħseb li hemm appoġġ biżejjed fil-Kummissjoni. Jew se jiġri kif ġara bir-rapport ta' kontra korruzzjoni ta' ftit snin ilu illi fl-aħħar mill-aħħar mitfu ommu. Jiġifieri se se jiġri Umbat fuq il-pjantazzjoni għad-demokrazija, meta nħarsu lejn l-MFF għanna nizguraw illi eh, ikkonna il-flus biex namlu dak li aħna najdu, jekk aħna rridu niġildu kontra l-informazzjoni falsa, etc. se jkonna bżejet rizorsi biex ta' verament nkunu nistaw niġildu kontra taħħa din. Ta Umbat, eh, aħbar li smajt illum dwar il-politika tal-immigrazzjoni ġdida tar-Renju Unit. Ma nafx kemmu minnu dan jekk jekk mhux ngħid biss, eċetera. Però il-mod kif huma miktubin ċerti affarijiet u l-puntar ta' swaba lejn ċertu nazzjonalitajiet, lejn il-Benneja Rumeni, lejn il-Plamez Bullakki, eċetera. Wara kollox dana safti ġematilu, Renju Unit kien wieħed minna Kif tistaw tiżguraw li fin-negozjati li għat iridu siru li l-valuri tal-Unjoni tagħna se jkunu imħarsa? Next floor goes to our Vice Chair, Mr. Grazie sal Vice President tagħna Surradev. Grazzi, Sur President, eh, Komissarju Jorova, fl-2014 il komissjoni Ewropea publikat rapport wieħed dwar l-istat tal-korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea. Rapport wieħed sentej wara, suppost kellu jkun hemm rapport ieħor, imma dan qatt ma ġie publikat. Il-kwistjoni tal-korruzzjoni iċċaqla ċaqlet E, fil-punti li kellhom jiġu diskussi fis-semestru Ewropew. Mhuwiex ċar kif din il-kwistjoni ħatkun parti minn mekkaniżmu komuni tal-ġejjeni għad-demokrazija u l-istat ta' dritt għaliex hemmhekk ġi imsemmi ir-rabta mal-korruzzjoni tal-livell oli u l-użu ħażin tal-pożizzjoni ta u dinina indikatur tal-setat politiċi li mumiex edin isostnu l-istat ta' dritt għalhekk il-mistoqsija tijaj hija din. Kummissjoni Ewropea ħat kompli il-rapporti fuq il-korruzzjoni u ma taħsbux li l-Unjoni Ewropea għanda bżon ta' strateġija komuni għal-ġlida kontra l-korruzzjoni għaxek le ħajkun hemm vojt fil-leġislazzjoni Ewropea fuq kwistjoni bħal din li hija tant importanti. Grazzi. Grazzi, sal-onorevoli Pulk. Grazzi ħafna, Sur President, Sinjura Kommissarju, għaddew 25 xar minn meta imbdiet il-proċedura taħt l-artiklu 7 kontra l-Polonja u f'dak iż-żmien il-Kummissjoni Ewropea kemm il-darba indirizzat il-kwistjoni tal-istat ta' dritt. Grazzi tal għamiltu dan. Ċertament, is-sitwazzjoni ma tejbiet xaxija qar mill-li kienet għaliex il-Gvern fuq il-Liġi u l-Ġustizzja ħadu deċiżjoni biex ikissru il-ġudizzjarja Pollakka. Jina, ħan saqsi dawn mistoqsijiet, inti għandek pjanta azzjoni dwar il-mekanizmu li jorbot l-istat ta' dritt mal-fondi Ewropej? Hemm idejat konkreti sabiex dwar kif nistgħu niddefendu awtoritajiet lokali u beneficjarji diretti kontra l-effetti ta' mekanizmu bħal dan. U jekk le, meta nistgħu nistennew din pjantazzjoni u ideat konkreti, grazzi. Mr. Kerner. Grazzi, l-Onorevoli Kerner. Grazzi. Grazzi, Signora President, eh, Signora Komissarju, għandi tlet mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija inti semmejt il-mekkanizmu tal-istat ta' dritt jiena nixtieq insaqsi Il-Kummissjoni tista' tniet dan il-mekkaniżmu jekk intom tħossu li mhux ħajkolkom maġġoranza kwalifikata għall-approvazzjoni fil-Kunsill? Ġviri din hija problema għalikom? Jiena nara problema kbira hemmhekk. U nittanma li l kapit tal-istat u koll jaraw problema u jiddeċidu mod ieħor. Issa dwar ir-reviżjoni tal-GDPR, intom ħat eżaminaw DPAs ġod differenti? speċjalment ir-Renju Unit u l-Irlanda, għaliex li żjed każijiet importanti l-pjattaformi l-kbar jinsabu propju fl-Irlanda u hemm problema kbira ta' forzar. Issa dwar il-kontenut li għamel ħsara u regolamentazzjoni tista' tagħti naqri żjed dettall hemmhekk dwar kif tista' tipprova tibbilanċa il-diskors ħieles u kontenut li għam ħsara għaliex aħna ma nixtiqux li konna eh, problemi oħra f'dik is-sitwazzjoni. Pala rapporter fil-Parlament fu il-programm ta' drittijiet u l-valuri, jina mħasba ħafna dwar il-tu propost fuq il-finanzjar tal-programm li għet nitfaw mal-ġemp mal ġemp il-trinta li semmejt inti għandi tlet mistoqsijiet l ewwel net mingħajr li finanzjar kif suppost, inti bħala kummissarju kif tista' tiggarantixxi li uħut minn dawn id-drittijiet fundamentali u valuri tal-Unjoni huma mm, konfermati. Inti għandek fidejk ukoll il-libertà tal-medja li il-Parlament qed jagħmel rapport tal-inizjattiva propja. Nima inizjattivi speċifiċi għandek l-intenzjoni li tuża biex tipproteġi l-ġurnalisti mill-kriminalità organizzata, per eżempju, fost oħrajn, speċjalment ġurnalisti nisa li jikollom teddit meta jkunet qed jagħmlu xogħolhom. X'inizjattivi għandek l-intenzjoni tieħu fuq din il-kwistjoni partikolari? Grazzi. Mikrofonu għal-President. Grazzi, Sur President. Grazzi, Kummissarju, għal kommenti tija kien għandi zewċ mistoqsijiet ta' segwitu fuq is-suġġett tal-istat ta' dritt. Jien għandi tama li fimtek sew fil-kummenti ta' introduzzjoni tijak intijet li il-flus tal-Unjoni Ewropea huma marbuta ma' l-osservazzjoni tal-istat ta' dritt, ġviri il-kondizjonalità u dinja parti mill-negozjati fuq l-MFF. Jekk jina fimt sew, inti taħseb li ħaġa realistika? hemm possibilità li niksru l-imblokkar li għandna mal-Kunsill. Tieni mistoqsija kien hemm rapport annwali li ġie mħabbar fuq l-istat ta' dritt. Et nittamaw li dan jaħdem aħjar mill-li fis-suġġett tal-korruzzjoni. Fil-fatt, il-ewwel rapport annwali meta ħajder? Grazie, ħafna. Issa jiena ħan nagħmel mistoqsija bil-Pollak għaliex ħan kunet nitkellem fuq il-Polonja, ċittadini Polakki, Ewropej u għandhom id-dritt li jħossuhom siguri għandi tlet mistoqsijiet. Aħna nistgħu insejħu situazzjoni dialogu eh, fejn wara itra mill-Kummissjoni Ewropea wara iż-żjara tiegħek fil-Varsavja jumej wara il-President Polak iffirma din il-liġi Eh, bil-proċedimenti disciplinari kontra imħalfin. Iġifiri, jekk, fid-dawl ta' dan kollu, inti għandek l-intenzjoni li tibat talba lill-ECJ u tapplika miżuri intermedji sabiex tigarantixxi sigurezza għal dawn l-imħalfin u inti taf ir-rapport li japplika għal xi 60 proċedura disciplinarja kontra 64 imħallef u dal-waqt ħajkun hemm proċeduri ġodda. Inti taf bih dan ir-rapport? Grazzi. L-Onorevoli Janċeva. Grazzi, Sur President. Grazzi għal din l-informazzjoni kollha li tajtna. Għanna nenfasizzaw kemm huwa importanti l-istat ta' dritt il-ġdid u IVA aħna għanna aspettativi kbar dwar dan il mekanizmu l-ġdid. Iżda nixtieq nixbilkom l-attenzjoni għal element partikolari, ġifiri il-libertà tal-mezzi ta' xandir. Aħna t-nihdu gos li jettihdu din il-kwistjoni bċertu serjetà u aħna t-nistennew ħafna azzjoni minnaħa tal-Kummissjoni fuq dan. Jiena għattajt il-maġranza ta' ħajti pala ġurnalista, reporter ta' investigattiva u mill-esperjenza tiegħi nista' nassigurak li iż-żona ta' minar konflitt hija aktar perikoluża milli jekk tirrapporta dwar il-korruzzjoni ta' livell oli meta niġu għal libertà tal-medja hemm żewġ eh, teddidiet paralleli l għonet il-protezzjoni fizika tal-ġurnalisti u t-tini il-mezzi ta' xandir kif jistaw jaħdmu fċertu stati membri inqatlu il-ġurnalisti, e, imma f'stati membri oħra huma huwa l-ġurnalizmu li inqatel. E, minnaħa f'kas wieħed isir mod violenti, fil-kas liħor isir mod sistematiku. E, bluzu anka ta' odot leġislativi differenti. Għalek jina l-lum għandi zewċ mistoqsijiet ħanibdew noperaw mekkanizmu ta' monitoraġġ tal-medja u ħatamlu biss miżuri soft u xi tip ta' strumenti ħadd ħadd proponu biex tassiguraw il sigurezza u l-integrità tal-ġurnalisti Ewropej. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur President, Sinjura Kommissarju. Jina nishtiq najt ħaġa għalix is-sur Halitzki eh, zvijakom, aħna għeket nitkelmu dwar liġi li għanda il-mizuri disciplinari u mux kriminali u l-imħalfin li semmejtu ma soġġetti għal liġi kriminali dawn huma nies li jisawtu l-nisa tagħhom jew inkella kienu qed u xurbana u għalhekk huma eh, soġġetti għal sanzjonijiet kriminali u mhux disciplinari nitkellmu dwarhom ejja ma nħaltux dawn iż-żewġ prinċipji, ejja ma niżvijawx l mps Sinjura Kummissarju, żewġ mistoqsijiet, qed nitkellmu dwar in-nisrana, inti tkellimt ħafna dwar eh, l-ugwaljanza, inti x'għandek intenzjoni li tagħmel sabiex tiġġieled kontra id-diskriminazzjoni kontra l-insara u ehm, il-Kristjanità fl-Ewropa u anka is-simboli tal-Kristjanità. il eh, kristjanità fl ewropa u anka is simboli tal kristjanità kristjanità Għana kenna numru ta' attakki kontra il- ehm, il-nisranin fil-Europa, 3000 attak fil-fat. Anka kena ehm, eh, attakki waqt ehm, eh, il-marċijiet tal-drittijiet indaqs. Intom tafu li hemm ċertu pajjiżi ħajkollhom rapporti annwali jiġu evalwati mill-Kummissjoni Ewropea. X'ħajkun x'ħajkun l-kriterji għal din l-analiżi għaliex wara l-esperjenzi fejn uffiċjali mhux mażula tal-Unjoni Ewropea ħajkunu qegħdin jevalwaw stati membri sovrani tal-Unjoni Ewropea aħna nixtiequ nsaqsuk dwar l-attivitajiet pereżempju tal-Gvern Franċiż kontra il-Gilets u anka kontra l-avukati f'Pariġi u Lyon. Jiena naħseb li l-Kummissjoni għandha tindirizza daw ukoll. Grazie ħafna, sa' Sinjura Wisniewska. Grazzi ħafna. Sur President, Kummissarju, jirret najt li għal boħra edin tiddiskutu il-ksur allegat tal-istat ta' dritt. Tistaw tispiegaw għalix fil-Polonja il-kriminalità qed tonqos, in-nies iħossuhom aktar siguri għanna appoċ soċjali għat tibdil li ġi introdott fil-ġudizzjarja pollakka. Inti titkellem dwar ir-rabta tal-fondi mal-istat ta' dritt. Il-qorti tal-awdituri edha tistaqsi mistoqsijiet dwar il-proċeduri, il-metodi u l-mezzi li jistaw jintużaw biex janalizzaw u jevalwaw l-istat ta' dritt il portafol tijak huwa wiesa ħafna, inti għandek tagħmel konverzazzjonijiet ma' anka mal-knejjes. Kif tista' tiggarantixxi l-libertà tar-reliġjon? E, dan mandux ifisser li nabbandunaw il-valuri nisranija li il-soċjetà Ewropea nħolqot bbażi tagħha. Nixtieq infakkarkom dwar l-istatuta Giovanni Paolo Tini fi Franza hemm bżonn niġġieldu il-fake news imma sfortunatament waqt il-laqa ta' din il dan il-kumitat edin ixxandru informazzjoni falsa dwar is-sitwazzjoni fil-Polonja u in-nies mill-lemin qed jiġu akkużati ta' affarijiet li qatt ma għamlu nixtieq nġbilkom l-attenzjoni għal fatt li l-lingwaġġ ir-retorika tal-politiċi ta' xelluk hija inaċċettabbli u qed taħdem b'mod regolari.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 u aqsal ċek, memx interpretazzjoni għal ċek Onorevoli Robert. Iva, għandi mistoqsija speċifika ħafna lik. F'Ottubru tas-sena li għaddiet il-Parlament u l-Kunsill adottaw direttiva importanti għal dik li hija il-whistleblowers. li huma konsidrati bħala indispensabbli għal prevenzjoni ta', ta reati mhux biss ta' korruzzjoni ma' daw kollha li jmorru kontra il-liġi Ewropea. Inaħos li din hija direttiva importanti ħafna, dettaljata ħafna, li għandha tkur mudell Ewropew. Il-mistoqsija tiegħi hija din fid-dawl ta' l-importanza li naħseb li taqblu miegħi fuq dan, eh, il-Kummissjoni xi biħsiba tagħmel biex tassigura li d-direttiva tiġi milquha kif suppost u mod partikolari dwar iċ-ċirkolazzjoni tal-informazzjoni u ta' l-organizzazzjonijiet li huma meħtieġa biex niġġieldu il-problemi ta' drittijiet eh, transnazzjonali, ġifiri eh, dwar il-korruzzjoni transnazzjonali per eżempju U fl-ħarnet, ma taħsbux li huwa utli biex nassiguraw dawn l-anijiet fiċ ċirkolazzjoni ta' informazzjoni biex e, ikonna Aġenzija Ewropea Ċentrali li tagħmel monitoraġġ tal-applikazzjoni tad direttiva bħal, pereżempju, issuġġeriet il-Kummissjoni dwar il-ħasil tal-flus. Naħseb li ħadd nota ta' kulħadd. Kulħadd ingħata l-opportunità li wassal il-punti tiegħu. Issa hemm it-tieni round minn Vera Jurova biex tkun tista' twieġeb għal mistoqsijiet kollha li tqajmu. Sinjura Jurova mela. Jekk tatini l-kelma, naħseb mhux l lura, Sur President, għax tant għaw punti u mistoqsijiet importanti li jena verament nixtieq nwieġebhom kollha. Mela, ħan nitkellem e, suġġett suġġett. L-ewwel l-istat ta' dritt. Kien hemm xi ħadd li saqsa dwar l-istat ta' dritt u kif nistaw nevalwaw jew eh, nidiskrivuh. Kien hemm xi membri tal-Kumitat Libe li saqsew din u dwar l-artiklu 7 jekk dan wassalx għal xi titjib. Mela ħana tikom xiftit kuntest. Intom biex tiftakru l-istorja. Aħna bdejna niddiskutu billi nużaw l-artiklu 7 fil-situazzjoni pollakka fl-2017, meta ħna id-defena xejnieh bħala kas għall-artiklu 7 għal ksur sistemiku tal-istat ta' dritt fil-Polonja u kif ġiet evalwata fl-2017 mill-avukati tagħna ma anka mill-istituzzjonijiet l-oħra. Iġbiri l-artiklu 7 beda, un mbagħad il-Kummissjoni prezentata fil-Kunsil tal-Affarijiet Ġenerali. Waħna eh, minna li il-situazzjoni tajba l-Komissjoni miex imħallef biex tiddeċiedi xinu ksuru x'mhuwiex. Għalhekk nużaw il-proċedura tal-ksur u nitolbu lil qorti tal-ġustizzja dwar dawn il-każijiet. Imma din hija fil-istati membri fidejhom li jiddefinixxu kif huma jifmu x'inhu l-prinċipju tal-istat ta' dritt u xinu l-kriterji xinija il-linja bejn ir-riforma li għanda bil-għan li tejjeb il-sistema ġudizzjarja li il-Polonja jgħidulna li dan kien lan tar-riforma meta din bdiet fl-2015. Huma rridu itejbu il sistema ġudizzjarja. U din hija xi ħaġa li l-Kummissjoni tipprova tinkoraġġija fl-istati membri. Anzi, aħna nikontribwixxu anka finanzjarjament sabiex ikonna ir-riforma tal-ġudizzjarja fl-istati membri billi nikontribwixxu għall-lodo eh, digitali, taħriġ tal-imħalfin, eċetera. Dan huwa suġġett importanti immens li jrid jiġi diskuss mill-istati membri meta jaraw fejn jaraw il-linja diviżorja bejn ir-riforma li tipprova ittejjeb u fejn Nibdew natu xejra politika l ġudizzjarja u l-limitazzjoni tal-indipendenza tal-imħalfin, eccetera. U jien rritnejt li d-dibattitu fil-Kunsil ma wasal imkien. Ma kienx hemm votazzjoni fil fattax ma kienx hemm biżejjed voti. Iżda fl-istess ħin għaliex forsi jiena ninstema li jiena naqra diżappuntata, ma jina xorta waħda nħoss li l-artiklu 7 u dibattitu fil-Kunsil għadu eh, eżerċizzju utli ħafna li xkienem bżon id-dibattitu. Jina meta bdejt fil-Kummissjoni fil-2014, jina niftakar mod tajjeb il-moment meta ħsibna li il-Trinità, ġviri il-demokrazija, l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali, hija xi ħaġa li m'għandix bżonn definizzjoni addizzjonali li aħna il-koll nifmu l-istess ħaġa fuq l-istat ta' dritt li dan huwa il-prinċipju li ir-rebbieħ ma jħux kollox wara elezzjonijiet u li ħadd mu il-lin mill-liġi u li kostituzzjonijiet edin hemm biex jillimitaw il-poter u mhux jagħtuha jagħtuh. Immisset naraw li fil-fatt għandna bżonn mhux nerġgħu niddefinuh mill-ġdid imma forsi ninvestu aktar biex nifmu l-xuxin aħjar. Ikonna ftejn komuni dwar xinu il-prinċipju tal-istat ta' dritt. Inti saqsejtu kol dwar ir-reviżjoni tal-istat ta' dritt u li ma' kriterju ħankunu edin nużaw jiena nipromovi bil-qawwi eh, li l-istati membri jaqblu mana mill-bidu, mill-bidu ta' tħajjija tal-metodoloġija għall-evalwazzjoni. għaliex l-istat ta' dritt u l-indipendenza tal-ġudizzjarja E, ġida kontra korruzzjoni, protezzjoni tal-libertà tal-medja di mish politika fiskali fejn aħna naħdmu numri eżatti. Dan jitlob l-evalwazzjoni ta' kwalità. U għalhekk aħna qegħdin naħdmu biex noħolqu metodoloġija li ħat inkludi kriterji konkreti ħafna u mistoqsijiet għall-istati membri dwar is-sitwazzjoni fil-pajjiżi rispettivi. Jina nixtieq li dan il-proċess ikun ċar ħafna mill-bidu fuq id-dejta li ħankunu qegħdin nużaw. Għaliex jiena marriċ li fit-twim ta' din is-sena jew inkella f'Ottubru, ir-rapport tal-Istat ta' dritt meta xi ħadd ħajkun qed ipoġġi del dubju eh, li aħna żajna xi dejta. eh, mhux indipendenti. Għalek, hemm bżonn eh, anka il-punti nazzjonali ta' kuntat, l-esperti jiġu u jaħdmu fl-imkien magħna fuq il-metodoloġija sabiex is-sieda minnaħa tal-istati membri tkun kemm jista' jkun b'saħħitha. U jiena u ukoll provajt nispjega fil-Varsavja li wara kollox din ir-reviżjoni li ħat qabbel l-istati membri kollha li ħat uża kriterji oġġettivi li jiġu maqbula minn qabel u jkunu trasparenti huwa għapropju dan li Polonja talbita għal ħafna żmien. Jina kemm il-darba smajt minant il-Polonja għalfejn ħarsu lejna biss, ħarsu lej oħrajn. Iġbiri din hija ir-reviżjoni li ħatasal f'Ottubru wara evalwazzjoni dettaljata eh, aħna nixtiequ ikonna rapport kredibli fuq l-istat fuq il-kondizjoni tal-istat ta' dritt fl-istati membri kollha il-kapitli huma loġiċi U fil-fatt hija xi ħaġa deskrittiva qed nitkellmu dwar il-bilanċ kostituzzjonali. Din hija il-Kostituzzjoni hija kwistjoni sovrana tal-istati, il-Kostituzzjoni u l-bilanċ kostituzzjonali. Imma jiena naħseb li dan huwa fidejn ir-rapport li aħna nħarsu lejn kif jista' jaħdem fl-istati differenti. Aħna ħanħarsu lejn kif il-sfera ġudizzjarja hija protetta kontra l-politizzazzjoni u kemm hija indipendenti ħarsu lejn il-ġlida kontra l-korruzzjoni u kif memx il-ħruġ tal-rapport individuali fuq il-korruzzjoni. Aħna ħajkonna kapitlu b'saħħtu fuq il-ġlida kontra il-korruzzjoni f'dan il-rapport. U aħna se nkunu qegħdin nippubblikaw dan ir-rapport kull sena huwa annwali Għalek, aħna ħanaraw anka ix-xejra sena wara l-oħr sena sena li hija utli ħafna. Ħanħarsu kollejn il-pluralizmu tal-medja, il-libertà tal-kelma fl-istati membri, ġviri aħna qatt ma milna evalwazzjoni komprensiva bħal di qabel. U jina nemmen li wara dan ir-rapport komprensiv aħna nkunu qed nifmu aħjar x'inhi s-sitwazzjoni tal-istat ta' dritt fl-istati membri u ħankomplu naħdmu dwar dan għaliex din ir-reviżjoni tal-istat ta' dritt ħataħdem bħala odda ta' prevenzjoni biex tidentifika li hemm ċertu żviluppi f'ċertu pajjiżi li jmorru f'direzzjoni li tista' li mhumiex ħajmorru f'direzzjoni li wassal għal iktar problemi. Għalhekk xtaqt nispjega l-filosofija u l-istat attwali għaliex bħalissa ninsabu f'mument kruċjali rridu niksbu l-appoġġ tal-istati membri għal metodoloġija u l-evalwazzjoni innifisa. Sofjena Dvel saqsit dwar jekk inħoss li għanna l-appoċ ta' Ursula von der Leyen. Iva, wara li l-taqat mal prim Ministru Morawiecki, għalet moċċar li aħna għan jena għandi l-appoċ taħħa u dak li aħna namlu biex salvagwardjaw l-istat ta' dritt mod ġenerali imma anka f'pajjiżi terzi dan huwa propju dak li i qed tappoġġa. U jina naħseb li għamlita diġà ċara fl-isqarrija tagħha fil-Parlament Ewropew li dan huwa wieħed mill-prinċipji li huma indispensabbli u l-Kummissjoni ħad tkun tinvesta ħafna fihom. Is-Sinjura Renke saqsiet dwar l-użu ta' flus, dwar l-istat ta' dritt, il-valuri, il-Fond Soċjali Ewropew, dawn huma fondi eh, li rridu jintużaw kif suppost fl-istati membri. U anke sinjura kun kien fuq il-flus. M'hemmx biżejjed flus, qatt ma ħajkun hemm biżejjed flus. U aħna rridu namlu kemm nistgħu bil-flus li fil-fatt għandna fil-programm ta' valuri fil-ISF imma anka fl-Ewropa Digitali u l-Ewropa Kreativa. Għaliex dawn huma il-fondi li nistgħu nużaw biex nappoġġaw il-prioritajiet li aħna qed niddiskutu illum. u jina ħankun attenta ħafna dwar il-programmi kif ħajġu indirizzati, xħaj tkun il-kriterja għalix irridu noqdu attenti għad dettalji. Jekk ma nix bizet flus, irridu noqdu għassa id-doppju, irridu noqdu attenti dwar l-investiment fl-affarijiet li suppost Issa dwar terrorizmu, terrorizmu minn kwalunkwe naħa hija u ħażin. U għalhekk hemm bżonn li e, nattivaw l-awtoritajiet ta' infurzar. Fuq livell Ewropew dak li aħna nagħmlu huwa li nsaħħu il-kapaċità ta' azzjoni tal-Europol u l-Eurojust. Jiena naħseb li l-Europol għandhom budget imsaħħa ħafna Jina mnux kontenta li ma nistax najt l-istess dwar l-Eurojust. Ma l-inqas l-Europol ħajkunu b'saħħithom ħafna. Għandu jkun hemm skambju aħjar ta' informazzjoni mod sigur bejn l-Europol u l-infurzar u mhux biss il-qasam tal-infurzar ma' qasam tal-intelligence ukoll hemm bżonn li namlu progress fuq il-proposta tal-provi elettroniċi Irridu nerġaw narawa jinkelli dibattitu utli ħafna ma' sinjura sip il ġimali li għaddiet, għalek irridu narawa għal darboħra fid-dettal. Għalli aħna rridu li kunem eh, l-investigazzjoni transkonfinali palissa 85% tal-provi elettroniċi kollha li jaħdmu bihom il-pulizija u il-prosekuturi huma digitali. Id-digitali mandu lebda frontiera fl-Ewropa? u l-kriminalità manda lebda e, frontiera fl-Europa imma l-autoritajiet ta' infurzar għandhom dawn il frontiri għalhekk hemm bżonn nagħmlu dak kollu li nistgħu sabiex dawn jaħdmu mod transkonfinali wkoll. Aħna qed nittamaw ukoll li nwettqu il-proċess leġislattiv fuq it-terrorizmu online għaliex hawnhekk verament għandna bżonn Għanna bżon li settur teknoloġiku jikkopera kemm jista' jkun, anka meta jiġu notifikati mill-Pulizija u l-infurzar tal-liġi mill-Istati membri, jekk jiġu notifikati li għandhom dawn it-tip ta' kontenut ta' terroristiku online jew fin-netwerk tagħhom hemm bżonn li jaġixxu immedjatament. Ma nistgħux nistennew għaliex it-terrorizmu hija problema serja ħafna u jina ħanerġa' nirrepeti tiġi milli li marħa tiġi nxelluk jew lemin, xorta waħda hija kwestjoni serja. Irridu nkunu ibsin ħafna fuq ir-reazzjoni tagħna. Jaki, uh, yes, I am happy. Sur jakke, Iva, eh, fil-Polonja jina naf naqbel miegħek li l-kriminalità morsa fuqa imma fuq il-meżuri disciplinarji il-Kummissjoni mhux qiegħda M'għandix id-dubji dwar kif jinħatru l-imħalfin. Imma l-proċedura tal-artiklu 7 l komissjoni qed li jamħasba mħasba dwar l-involviment fil-ħatra ta' l-Kunsil. ġifiri li huwa mamul min eh, imħalfin ġifiri din il-proċedura tal-artiklu 7 fl-opinjoni tagħna din ir-riforma ġabet problema sistemika għax il-Kunsill rrit jiżgura li hemm l-indipendenza tal-ġudikatura. Dan eh, huwa punt li veru nixtieq niddiskuti ma' reprezentanti Pollakki, ġifiri dawn l-affarijiet iridu nitlu fil-fond fihom. Nispjegaw il-xuxin eżattament fuq xiex qed nitkellmu Fl-opinjoni tagħna kif qed ngħid jien hija l-artiklu seba li kopri din il-problema. Huwa wkoll importanti li wieħed jara li f'stati membri oħra hemm salvagwardji importanti li diġà so stabiliti, pereżempju l-involviment tal-ġudikatura fid-deċiżjonijiet fl-Awstrija, fil-Ladja, Spanja, Repubblika Ċeka, l-Irlanda, anki l-Iżvezja hemm proċeduri trasparenti ċari dwar dawn il-ħatriet id-dritt ukoll għal revizjoni ġudizzjarja dwar xi ħatra tal-imħalfin jekk jiġri fir-Repubblika Ċeka u fil-Ġermanja Surjake eh, saqsa mistoqsija konkreta u jiena xtaqt inkunu kol konkreta fit-tweġiba imma b'mod ġenerali qatt ma edna li m'għandix ikun hemm proċedura disciplinarja fl-istati membri hemm bżonn nipproteġu il-kwalità tajba tal-ġudikatura billi namlu pressjoni fuq il-kwalità tal-xogħol eh, li jagħmlu, tal-prestazzjoni tagħhom l-imħalfin. Ġifiri, jekk jimħallef imħallef jagħmel xi ħaġa ħażina, issa mhux qed ġifiri proċedu miżuri disciplinari jew kriminali hawnhekk jew problemi bejnietom. Jekk eh, jammel xi ħaġa ħażina l-imħallef, wieħed irid ikun les biex jibda xi proċedura dixxiplinarja. Imma kollox jiddependi <laughs> ġifiri xiddeċidu l-imħalfin fuq is-sustanza. Per eżempju, il-fat li l-imħalfin mandomx isaqsu dwar il-deċiżjonijiet preliminari li tieħu l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Xiridu jgħidu bija din? ġifri f'proċedura disċiplinarja li kif inqisu aħna wara kollox. Ġifri, mhux minnu li l-Kummissjoni qed tgħid li m'għandix ikun hemm proċedimenti disċiplinarji. Is-Sur Turolecki fuq l-Istat ta' dritt il-kapitlu dwar il-ġrida kontra korruzzjoni se jkun hemm eh, ħafna affarijiet fuq ix-xiri pubbliku li jisejjajna nevalwaw kemm hija effiċjenti kemm hija qed taħdem il-ġlieda kontra l-korruzzjoni. Is-Sur Ħaritzki issa qegħdin bħalissa nevalwaw il-liġi li ġiet iffirmata mill-President Guda meta kont Varsavja jiena qed li hija prerogattiva sovrana li l-President jiffirma l-liġi u l-Kummissjoni tistenna tara l-aħħar stadju tal-liġi biex tistudja dik il-liġi u tarem xlok biex jimbdow proċedimenti ta' ksur. Eġifiri, dawn l-affarijiet għadhom għaddejjin palissa. Signora Kempa, diskrim, diskriminazzjoni kontra reliġjonijiet. Tista' staqsil dan is-surxina sa xu responsabbli ta' dialogu bejn il-knejjes, is-sigurtà. Jina Jiena l-opinjoni tiegħi irridu nipproteġu r-reliġjonijiet kollha fl-Unjoni u għandna l-istrumenti biex nagħmlu dan bla ma neskludu l-ħadd u bla ma niddiskrimina ma' ħadd imma forsi inti e, kollok tweġiba iktar fid-dettal minnant il-kollega tiegħi li huwa responsabbli għal promozzjoni tal-mod ta' ħajja Ewropea. Dwar l-istat ta' dritt u l-flus jew il-budget l-aħjar. Iva, aħna serji fuq dan. Bis-serjetà ngħidu li għandna bżon istrument bħal dan għax irrit ikun hemm xi ħaġa li taħdem. Ġifieri jekk inti għandek il-flus tal-Unjoni Ewropea li tiġi mit-taxxi ta' ċittadini, irrit ikun hemm ċertezza li il-flus se jkun protett fl-istat membru fej qed jintuża mux għet nitkellem fuq il-flus ta' koezjoni, għet nitkellem fuq il-flus kollu. Ġifri mux għet nitkellem bħala xi kastik għal eh, pajzi li jibbenefikaw eh, mill-flus ta' koezjoni, mill-fondi ta' koezjoni. Imma għall-MFF din mux se solvi l-problemi kollha tal-istat tantriet, imma tista taħdem bħala fattur ta' deterrent. Ġifiri, għandek xi stat membru li jrid juża l-flus tal-ċittadin irridu jiggarantixxu li l-ġudikatur qed taħdem, li l-korruzzjoni tiġi kastigata, li l-frodi ehm, fix-xiri pubbliku eh, jiġi kastigat ukoll. Jien naħseb dawn huma l-inqas li wieħed jistenna wara kollox. Aħna naqblu mal-proposta tal kummissjoni kienet waħda konkreta kien hemm lista eh, fejn jridu jibdew proċedimenti Eh, flima stadju u fil-kunsil qed proponu ġifiri il-vot bil-qualified eh, majority, maġġoranza kwalifikata. Ma minn negozjati rajna li s-sistema ta' votazzjoni mhux kulħadd kien għet jaħdem eh, jaqbel magħha għalhekk jekk inbidlu il-vot tal-votazzjoni mm, kwalifikata jina naħseb li se jkonna dokument li ma jaħdem ma jservi għal xejn xi ħaġa li tkun għal xejn. U dik ma kienieċ l-intenzjoni li kellna fil-bidu u fuq dan il-Kummissjoni se tkun tgħid dan b'ċertu awwal il-bira il diskutejna dan kollu fil-kulleġġ l-opinjoni ċara aħna se nżommu eh, ibes. Issa, ej, l-AI u l-protezzjoni tad-data għax dak kien kollox dwar l-istat ta' dritt. Aħna diskutejna fit-tul il-pakket tal-AI u l-strateġija tal-pakket il-pakket tal-strateġija tad-data u il-GDPR u l protezzjoni tad data tan-nies, protezzjoni personali se tkun ehm, protetta u l-pakketta li ġi adotta dal-ħodu se tissibu ħafna referenzi għal GDPR ġifiri fuq data mux personali u data li ma tkunx anonima li irridu verament nitlu fija din biex niggarantixxu li il-ħin kollu u f'kull żvilupp teknoloġiku u f'kull innovazzjoni il-GDPR dejjem se jiġi rispettat. Il-pakkett tal-lum ma jitkellimx fuq il-GDPR. Fuq il gdpr qed nitkellmu fuq xi ħaġa li titratta iktar mal-ekonomija tad-data, tipprepara l-Unjoni Ewropea jkun il-kontinent li verament jikseb progress għan-nies, tannis, tan-nies, prosperita, imma mhux għaskapitu ta' drittijiet fondamentali. Se taraw li fil-pakket li adottajna l-lum, il referenza għal GDPR dejjem insemmuha. Aħna se nkomplu nirriflettu koll eh, fir-reviżjoni tal-GDPR dan se ir-reviżjoni se ssir sa Mejju u l-affarijiet kollha li intom semmejtu aħna se nidħlu fihom ġifiri GDPR l-istrateġiji l-ġodda ma GDPR kif ukoll dan jaħdem għall smis il-mod kif jiġi applikat kullimkien fil-kontinent tagħna. Dan huwa element li rridu verament nistudjawha biex naraw għanniex il-prinċipju u garantit kullimkien fuq il-kontinent, ġifiri il-Bord ta' Data Protection Europo, l-autoritajiet tal-protezzjoni ta' data. Ġifiri, naħna nafu li irrit ikun hemm ukoll ċertu eh, regoli li jkunu l-istess li titħallas qares jekk inti eh, tikser il-regoli tal-GDPR. U rridu naraw dawk il-każijiet meta l-GDPR jintuża xi interessi qawwija ħafna bħal pereżempju l-aċċess tal-informazzjoni f'ċertu pajjiżi il-GDPR jintuża kontra l-ġurnalisti pereżempju biex tinkiseb informazzjoni dwarhom. U rridu nkunu nafu kif qed jintuża il-GDPR, kif qed jintuża b'mod eh, kif suppost. U kif diskutejt ma' Mark Zuckerberg, il ilu jina tlabtu għad-data fuq il-riċerka biex nkunu nafu fil-algoritmi fil-black box. Kif id-data dwar in-nies kif qed tintuża il-hate speech li fuq gruppi differenti differenti, informazzjoni fuq dan kollu. Id-dejta ma miex fidejna. U il-risposta hija li l-avukati tagħna jibżaw imħabba li hemm il-GDPR. Ġifiri dejjem dejjem isemmu l-GDPR. Il-GDPR mhux edha hemmhekk biex tosta tostakola eh, li il-riċerkaturi mill-xogħol li jridu jagħmlu meta jkun qed ifittxu l-informazzjoni. Ġifieri jridu naraw kif qed taħdem il-GDPR. Imma l darboħra kif qed fil-bidu fil-bidu mhux qegħdin nippjanaw li rridu naraw eżattament kif isir l-infurzal tal-GDPR, kif qed jaħdem. L-DPA tal-Irlanda naf li Eh, da ħafna nafu li hemm ħafna kumpanniji ta' teknoloġija li qegħdin fl-Irlanda għandhom il-kwartier ġenerali tagħhom f'dan il-pajjiż u Data Protection Authority dan il-pajjiż jina f'kuntat magħhom qalu li huma jistaw jaħdmu imma jista' jagħti il-każ li m'għandhomx biżejjed biex ikopru kollox. Issa, biddel eh, il-sujġet għan fuq il-disinformation, intom saqsejtu jekk aħna aħnix kapaċi niġildu kontra eh, disinformation aħna l-istratkom zidna l-budget tijows, tlabna l-istati membri biex iżidu il-budget u kol, il-budget tal-affarijiet barranin, jew tal-affarijiet interni, aħna tlabna il-settur tat-taxxa biex iżidu il-kapacitajiet tagħhom sabiex ikunu jistgħu jisibu il-kontenut mm, dannus jew illegali, meta jkun illegali jistgħu ineħħuh jew kella jaħdmu b'mod differenti b'kontenut li huwa illegali jew inkella li jkun eh, ta' dannu bħal mija meta nsemmu l-misinformation Aħna qegħdin niġbru iktar provi, iktar intelligence, iktar data għal pjantazzjoni tal-protezzjoni tad-demokrazija li se noħorġu sal ta' din is-sena se nippubblikaw. Se jkun hemm kapitlu kbir ħafna abbinat mal-protezzjoni tal-elezzjonijiet u l-protezzjoni ta' ġurnaliżmu indipendenti dawn il-punti, il-temi huma relatati intom saqsejt sejt jekkunux se jkunx eh, hemm miżuri soft. Jew inkellek kux qed nitkellmu fuq liġijiet. Aħna se nevalwaw il-liġi elettorali kwantu għal eh, partiti politiċi Ewropej fej l-Unjoni għandha kompetenza se naraw trasparenza tal-kampanji elettorali, mekkanizmi ta' finanzjament ta' dawn il-kampanji, aħna se nirrikmandaw l istati membri biex jihdu miżuri sabiex jiproteġu il-kampanji online, per, ġifri biex ikun hemm regoli aħjar, protezzjoni aħjar, għax il-kampanji offline aħna preparati ħafna, imma online għall-inqas nofs l-istati membri ma tantx huma ippreparati. Ġifri mill-lat tal-liġi u regolamenti. Aħna għalhekk se inqisu għandix ikonna leġizlazzjoni li għandha x'taqsam ma' dizinformazzjoni imma l-istint tiegħi jgħidli li fuq dan irdu noqogħdu attentissimi sabiex ma nintroduċu ma nintroduċux xi forma jew oħra ta' eh, ċensura, ċensura għall-Ewropa mhix eh, soluzzjoni. Jiena ma naqbilx laqqas li nsaqsu s-settur ta' teknoloġiku biex ikun eh, jiddeċidiju biex isibilna il-verità. Jiena naħseb dawn punti importanti jekk aħna ma rridux li nkunu aħna ngħidu x'in il-verità x'inhi l-kitba, ma nistawx insaqsu l-istess lil Mark Zuckerberg jew nkella xi ġganti oħra tat-teknoloġiji. Ġifieri dan fil-pjan mhux sensibuh. Dak li sensibu fil-pjan probabbilment se jkun iktar xogħol sabiex is-soċjetà tkun iktar b'saħħitha tkun tista' tiġġieled kontra il-gideb, il-misinformation, fake news biex tkun tista' tilqa għal dawn il-problemi. Dan xogħol irid isir tajjeb hemm differenza bejn disinformation u hate speech. Ma rridx inkun nidħol fil-pedagogija ma bħala avukat hemm differenza u li tajjeb inżomm u dimajnejna hate speech, pornografija ta' tfal, terrorizmu u xi każi ta' falsifikar ta' merkanzija fid-dinja tal-konsumatur huwa il-kontenut li ma rridux naraw online u laqas online offline, la offline u laqas online, kif ma rridux online ma rridux laqas offline, ġifiri għanna kontenut illegali imma fil-pjana demokrazija se nifukaw fuq id-dizinformazzjoni li mhix illegal imma hija dannuża u ta' periklu. Trid twaqqafni milli jidher sur President. Inti qed iżżomm kelmnek li kelmtek li qed li mill-bidu li mhux qed ħallini nerġa' niftaħ ħalqi jien bħala President imma rrid ngħid li qed nara xi reazzjoni imma ekkaw xi membru li ma talabx biex inżidu fuq il-lista Eh, kienet il-Sinjura Barli. Iva, grazzi. Grazzi, President, li tajtni dan il-ċans. Grazzi, Sinjura Komissarju. Fil-fat jina bat eh, mistoqsija bil-miktub fi 6 ta' jannar l-Komissjoni u sissa di marġevejt risposta għalek nishtiq insaqsi. Jekk edin naqblu il-kol anki wara li kienem il-deċizjonijiet tal-Orti Ewropea ġifiri tal-kazijiet tal-axħar, mill-lat eh, legali rridu nħarsu lej l-istampa kollha. U mhux biss xi eżempju u lem għalhekk inti kif se tpoġġi dan kollu fis-skema mhux se toqgħod fettaq fuq dik u l-oħra u marbut ma' dan kif se jkonna kontroll effiċjenti jekk l-ewwel qabel kollox se jkunu l-istati membri se jiddeċiedu minn min, min fejn ġejjin lejjun tal-informazzjoni. U il-każ tal polonia inti kieku taqbel li din l-aħħar riforma ġudizzjara hija forsi dimensjoni ġdida fil-konflitt li li hemm ħabba istat ta' dritt ġifiri meta nitkellmu fuq il-fat li l-liġi Ewropea tirbaħ. U l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja nqiswa bħala eh, dik l-istituzzjoni li dejjem li titkellem fuq l-istat ta' u jew defendija Sofi Invelt. Iva, jina ma smajċ tweġiba għal mistoqsija tal-kollega, inti se tikkonferma li se jkun hemm country specific recommendations fil-ewwel rapport dwar l-istat ta' dritt, is-Sur Leonards. Ma konċert imma naħseb ma weġibċ il-mistoqsija dwar l-EPO u s-sitwazzjoni tal-prosekuturi part-time. Tista tieħu ftit minuti oħra biex tala, kummissarju. Għal Polonja, sen komplu bil ridi komplu bil-riforma l-Kommissjoni se taħdem kif għamlet qabel se navalwaw il-liġi l-ġdida mbagħad naraw. Eh, uh, Laqqa sal-tweġiba tal-onorevoli ma' Eġibt. Mbatkun weġibt il kulħadd Iva, skużani kont qed naqbes l-emmolaw mill-mistoqsijiet għaliex għażilt ġbartu l-mistoqsijiet skont is-suġġett. Mela. Iva, mela, se nużaw il-lodot tradizzjonali fuq l-EPPO. Aħna ma rridux illi l-istati membri jibatu eh, xi xiftit prosekuturi l-emulaw għal ftit żmien, aħna rridu prosekuturi serji kwalifikati illi se jaħdmu għall PPO. Jekk dawn se jaħdmu ftit mill-ħin fuq affarijiet domestiċi u ftit mill-ħin għall PPO, dana mhux biżejjed aħna rridu niskuraw illi x-xogħol tagħhom fuq livell l-iktar professjonali se jagħmluh Ma kienx faċli meta kont jiena kummissarju responsabbli għal dan li nikkonvinċi lill istati membri l-oħrajn dejjem sħaqt li għandna bżonn tal-aqwa imħuħ biex jaħdmu għall l-Offiċju eh, Ewropew għall prosekutur Pubbliku. Għalhekk issa qed nistenna li l-istati membri iżommu mal-impenji li ħadu, iżommu l-kelma li taw. U jiena l-essa li l-nejn il-Laura Koveċi kem nista sakemm ikollha il-kulleġġ. Għat m'għandix kulleġġ tal-prosekuturi u għalhekk irridu ngħinuha għaliex dan huwa wkoll impenn u obbligu illi ħadet il-Kummissjoni. Signora Ġonċeva, Iva, fuq il-mekkanizmu għal monitoraġġ tal-medja Iva, jekk il u se jkun hemm rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż, se jkun hemm rapporti għal kull pajjiż, se, se jkun naraw il-koerenza meta nagħmlu l-evalwazzjoni għal kull wieħed mill-istati membri. U nikkonkludu bl-evalwazzjoni tas sitwazzjoni fl-istati membri Imma dana mhux se jsir bl-istess forma ta' pereżempju il-semestru Ewropew, ma se jsir pajjiż pajjiż. Fuq l-informaturi, l-istati membri għat għandhom sentejn biex eh, jimplementaw id-direttiva bisħiħ għal xoħut mill-istati membri se jkun hemm bżonn li dawn jagħmlu aktar xogħol, oħrajn ftit inqas għax meta fassanna din id-direttiva dwar l-informaturi, ħadna eżempji minn ċerti stati membri dwar kif dan kollu se jaħdem fil-prattika. U naħseb illi illi noħolqu l-kanali differenti ta' rapportar se jkun diffiċli għal ċerti stati membri imma xorta għadbaqalhom issa żmien sentejn u jina senejn kemm jista' jkun f'każ li nindunaw li ċerti stati membri jkunu waqgħu lura biex jimplementaw bisħiħ direttiva dwar eh, l-informaturi ma kienieċ faċli li biex eh, tiġi adottata u Eh, rridu issa niżguraw li tidħol fis-seħ kif suppost għaliex il-koll binna li kien bżonna fuq il mekanizmu għal monitoraġġ tal-medja fi 18 ta' Marzu se nippubblikaw il-monitor eh, il-ġdid għal pluralizmu fil-medja fej se jkun hemm figuri ġodda fuq il-kondizjonijiet ta' xogħol tal-ġurnalisti f'kull wieħed mill-istati membri leġislazzjoni, protezzjoni tas-sigurtà tagħhom kwistjonijiet legali relatati mhux se noqgħod nidħol f'ħafna dettall il-pressjoni politika fuq il-medja, pressjonijiet ekonomiċi fuq il-medja u l-inklusività tal-medja. Aħna se naħdmu Eh, bil-rapport fil-konferenza fil-20 ta' marzu un-bat anki se naħdmu fuq rapport f'komunikazzjoni ma' kull mill-istati membri għalli xaħna se jkonna evalwazzjoni għal kull pajis eh, aktar tard għal ħabta ta' Mejju jew Ġunju. Grazzi ħafna Sinjura Ġurova jider illi inti għamilt sforz biex iżomm eh, fil-ħin Jiġifieri dan huwa dialogu strutturat illi se jitkompla, se nerġgħu niltaqgħu miegħek u inti tiġi hawnhekk twieġeb mistoqsijiet oħrajn u eh, ftit ftit illi il-programm ta' ħidma jiżviluppa il-Viċi President Skinas issa u koll jistenna sabiex jieħu postu hawn fuq ftit minuti eh, sakemm eh, jidħol il-Viċi President unkunu nista' nkomplu. you back again. We thank Vice President. Tajjeb, mela nirringrazzjaw il-Viċi President Skinas tal-li ina għatmana. Inkomplu minna aktar dewmin kif għadna fl-ewel round kien dialogu strutturat, l-ewel round ta' dialogu strutturat. U issa naddu għal tini parti il-Viċi President Skinas li jipromuovi il-stil ta' ħajja Ewropea. se tkellimna dwar l-istrateġija tagħkom għall kompletar tal-Unjoni tas-Sigurtà u l-indirizzar kemm ta' teddidi tradizzjonali kif ukoll dawk moderni. Għanna sija u nof soħra nibqaw disciplinati l-ewwel round tal-koordinaturi, żewġ minuti kull wieħed sabiex umbat dawk kollha li għandhom mistoqsijiet ikollhom ċans illi jipparteċipaw fid-diskussjoni. Huwa unur kbir għalina li qiegħed hawnhekk magħna. Għandek il-kelma. Grazzi, President. Grazzi tal-li il-qajtuni din hija kamra li ġib li ħafna memorja li is-smieħ tiegħi hawnhekk kien fit-3 ta' Ottubru niftakar li għattilkom li se taraw tarawni eh, bosta drabi hawnhekk u jiena qed inżomm kelmti għaliex dan din hija diġà laqa laqgħa li qed ikolli ma' dan il-kumitat aħna bdejna xogħol tagħna fit-2 ta' Diċembru u illum jiena qiegħed hawnhekk biex niddiskuti magħkom eh, dwar Eh, suġġetti ħolli għal-qalbi ħafna l-Unjoni tas-Sigurtà dal-ħodu għallu li li kelkom diskussjoni interessanti ħafna fuq l-implementazzjoni ta' regolament ta' Dublin u eh, jena lest illi nipparteċipaw kol f'diskussjoni fuq li dak il-sujġet ma'kom. Eh, dak kien il-sujġet li diskutejna l-ewel darba li tqajna fi Strasbourg Issa fuq eh, l-Unjoni għas-Sigurta naħseb illi konna għadna illi bżonn li nindirizzaw teddidiet tradizzjonali kif ukoll dawk moderni. U aħna rridu illi l-Unjoni tagħna tkun tista twetta il-weda tagħha li weda li għamlet mal-Ewropej kollha li jridu ikunu ħossuhom sikuri fi djarhom u fit-toroq fl-Unjoni Ewropea u anki l lin minna. U dan l-impenn jiena qed nieħdu bis ta' ħafna se nsegwi fil-passi ta' Sir Julian King illi kien l-ewwel kummissarju fil-Kummissjoni ta' qabel illi ħoloq din l-ekosistema u din il-galassija tal-sistema tal um, sistema ta' sigurtà u la linja bħala parti minn din l-istess sistema dawn l-affarijiet kollha dan huwa suċċess kbir tal-Kummissjoni li tipprova twaqqaf il-frammentazzjoni li kien hemm u l-ħafna atturi u eh, saffi differenti l an tijaj u għal-inkompli nibni fuq din l-istrateġija għal l-Unjoni ta' Sigurta U il-pass li jmiss, il-pass formali li jmiss, se jittieħed f'Ġunju, propju qabel is-sajf, meta aħna se nippreżentaw strateġija komprensiva eh, ġdida uh, għal sigurtà tal-Unjoni Ewropea li se tispjega dak kollu li aħna rridu nagħmlu fil-ħames snin li ġejjin. Ħanajdilkom il-mod kif aħna narawa tiżviluppa din l-Unjoni tas-Sigurtà huwa fuq erba' blokok l-ewwel net kooperazzjoni tal-Pulizija transkonfinali, skambju ta' informazzjoni, it-tieni terrorizmu, il-prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni, t tielet il-kriminalità organizzata u ir-raba' sigurta fera digitali li jinkludi kwistjonijiet ġodda pal per eżempju sigurta ċibernetika, teddidiet ibridi u l-ħtieġa li insaħħu reżiljenza ta' infrastruttura kritika kemm fiżika kif ukoll diġitali. Kif għamilna fl-immodi aħna se naħdmu mill-qrib fl-imkien u għamnek irrit infaxħar b'mod partikolari x-xogħol li għamlu membri tal-Kumitat Libe u anki il-Kumitat Ter. Emela, ħalli nibda billi nitkellem fuq il-kooperazzjoni bejn il-pulizija mod transkonfinali u skambju ta' informazzjoni tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn il-forzi tal-forzar tal-liġi u illi nimlew il-vojt fil fl-informazzjoni li tkun nieqsa huwa fil-programm ta' ħidma tagħna għal din is-sena illi aħna aktar tard din is-sena se nipproponu rieżami immirata tar-regolament tal-Europol sabiex niżguraw illi l-Europol eh, tkompli zomruħa ġornata bl-iżviluppi fil- eh, qasam tal-kriminalità u terrorizmu tkompli tagħti appoġġ lill istati membri eh, fil-dakollu li rigwarda dawn l isfidi ta' sigurtà li qegħdin iħin kollu jevolvu rridu nallinjaw ir-regolament tal-Europol ma' regolament il-ġdid tal-IDPS ta' l-2018 biex niċċaraw il-rabta li teżisti bejn iż-żewġ strumenti fil-qasam fil-kuntest tal- protezzjoni ta' data personali rridu nkomplu nsaħħu l-iskambju ta' informazzjoni kullimkien u hawnhekk qed nirreferi għall-interoperabilità ta' sistemi ta' informazzjoni, SIS, l-IES e u ETIAS li eh, naf li naqblu għawnek li huma għoddot essenzjali sabiex insaħħu l-kapacità sim ta' informazzjoni, mux biss naqsmu l-informazzjoni, imma sabiex l-uffiċjali ikollhom aċċess għal din l-informazzjoni fi żmien reali. Jiena se naħdem ukoll mill-qrib ma' Josep Borrell, il-Viċi President u rappreżentantoli tal-Kommissjoni il-kooperazzjoni bejnietna għal sigurtà ma' pajjiżi uh, li huma u reġuni se jiffoka u kol fuq il-prevenzjoni, uh, l-identifikazzjoni u il- il-kastigar ta' reati serji l-evitar u prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni li wassal l estremizmu violenti, għawnek għaw bżon ma' jispiċaqat biex insaħħu il-koezjoni u nindirizzaw il-kawzi li waslu għal din it-tip ta' violenza. Naħseb illi fuq dan id-diskutejtu ma' Vera Jurova għaliex għandha xi elementi rilevanti li għaw fil-portafol tagħha imma ir-radikalizzazzjoni li wasal l estremizmu radikali u terrorizmu u għat-teddida għal mod kif aħna nejxu u kif jgħixu il-komunitajiet fl-Ewropa u għalek hemm bżonn nsibu soluzzjoni Ewropea u għandna bżonn adottaw approċċ komprensiv. Fl-modi aħna wessajna l-appoċ mhux biss l moti l prattikanti f'dal-qasam bħal pereżempju Radicalization Awareness Network imma anki dawk li faslu l-politika fl-istati membri f'pajjiżi terzi. U anki biex insaħħu dan l-appoċ għall-erba snin li ġejjin, aħna allokajna 60 miljon euro għal pratikanti dak li faslu l-politiku għal riċerkaturi sabiex insaħħu l-iskampji u insaħħu l-informazzjoni sabiex ikonna impatt reali fil- fil-realtà. Umbat fuq il-kontenut terrorist online dan rridu niġildu kontra tiegħu u minkejja dak li ġara fi Christchurch u bnadi oħra, xorta waħda qatt ma rnexxilniex illi nindirizzaw fuq livell istituzzjonali u biex naqblu fuq ftehim komprensiv sabiex eh, nkunu eh, nistaw noħorġu ordnijiet trasconfinali sabiex jitneħħa kontenut terroristiku minn fuq l-internet. Wasal il-moment issa illi nalquh dan id-dossier. L-istess japplika l-użu ta' odot automatizzati eh, l-Internet Referral Units ikollhom bżonn 50 sena biex joħorġu miljun notifika u meta Facebook kella inneħħi l-video tal-Christchurch miljun darba u nofs 24 sena dawn l-odot automatizzati ma għandhomx ifissru filtri automatizzati la darba l-odda tinduna li kunem ċertu kontenut unbat il-referri il, li kollu bżon jiġi rivedut mill-bnidem. Mil E kif qed joqrob issa l-anniversarju ta' traċedja ta' Christchurch nittama illi e, se tgħinuni biex nalqu fuq din il-ħidma wkoll imbagħad fuq il-kriminalità organizzata u kriminalità ċibernetika. Din hija parti mill-ekosistema tas sigurtà tal-Unjoni Ewropea li qed issir dejjem aktar importanti meta wieħed iqis il-mod kif sar il-progress teknoloġiku u kif qed ikollu impatt fuq il- twettiq ta' kriminalità serja u kriminalità organizzata. Aħna se rridu nħarsu lil dawk il- ċittadini l-aktar vulnerabli l-abus sessuali ta' tfal online zdiet b'mod esponenzjali u aħna rridu nieħdu passi sodi biex niġġieldu kontra tiegħu irridu wkoll niġġieldu kontra l-abbuż sesswali ta' tfal fuq l-internet u l-istrateġija speċifika għandha ċerti inizjattivi sabiex nipromuovu rispons proattiv u b'saħħtu kemm in-naħa tal-awtoritajiet pubbliċi anke mis-settur privat. Irridu naħdmu flimkien sabiex inħarsu lill uliedna. Ir-raba ħaġa u l-aħħar ħaġa fuq il-politika tas-sigurtà fera diġitali li hija diskussjoni li qed issir verament f'waqta għaliex aktar kmin illum il-Kummissjoni ppreżentat il-pakkett diġitali li huwa l-ewwel sforz minn ħatana biex noħolqu qafas għal proċess li huwa komplikat ħafna ġifiri l-introduzzjoni tal-intelligenza artifiċjali fis soċjetajiet tagħna u anki il-ġestjoni ta' data Ewropea. Naħseb li l-approċ tagħna sigurtà u l-protezzjoni fid-dawl ta' dawn l-iżviluppi irid ikun effettiv online daqskemmu offline. Dawn it-teknoloġiji irridu ikunu jiffokaw fuq in-nies, irridu jkunu uh, sodi u rezilienti il-xar li għadda għaprezentajna eh, uh, approċ sot għal networks tal-ħames ġenerazzjoni, il-5G se tkun teknoloġija li verament hija innovattiva li se imma din ma jistax isir skapitu tas sigurtà tas-suq intern tagħna u taċ-ċittadini u l-istess japplika għal l-intelligenza artifiċjali l-AI. Jien issa Rridu naraw se jajdu il-partijiet il-interessati u konċernati mux biss dawk li jafu imma nishtiqu u koll li ninvolvu iċ-ċittadini kem jista' jkun l-ikbar numru ta' ċittadini u nies mis soċjetà ċivili sabiex jipparteċipaw f'dan id-dibattitu. Frattemp il-Kummissjoni allokat 20 miljun euro għal din is-sena biss għal ħidma f'dan il-qassam u se niffinanzjaw proġetti sabiex nifmu aħjar dawn is-setturi xi rikjedu. Fis-snin li ġejjin kulħadd irid jifhem li barra mill-ħbieb u l-familja se jkun hemm ukoll l edewwa bħal l-algoritmi u rridu niskuraw li l-iżvilupp tal-intelligenza artifiċjali fl-Ewropa se tkun verament Ewropea għalix eh, dana se jiddeċidi u jkompli appoġġa l-istil ta' ħajja Ewropeja u għassam fejn l-Ewropa tista taġixxi wanda għanda biex tagħmel żewġ affarijiet li l-Ewropa taf tagħmilhom sew. L-ewwel illi toħloq għafas regolatorju b'saħħtu u mbagħad illi tkompli Is-saħħu sabiex eh, ma jkunx jista' jkun injorat minn dawk illi jridu ifixklu u jeddu l-istil ta' ħajja tagħna u l-valuri li nħadnu. Nikkonkludi fuq notja importanti anzi żewġ affarijiet illi semmejthom fil-seduta ta' smiħ tiegħi imma rrid infakkarkom x'kienu l-ewwel kull waħda mill-proposti tagħna fuq il-sigurtà u l-Unjoni tas-Sigurtà se tintegra rispett sħiħ ta' drittijiet fondamentali inkluż il-protezzjoni ta' data personali. Din hija priorità personali u impenn personali tiegħi għattilkom li din dan mhux se jkun xi ħaġa sekondarja jew xi ħaġa eh, li ma ta' sekk importanza imma se tkun xi ħaġa li tkun verament fil-qalba tal din il-ħidma. U t-tieni ħaġa li wkoll se tkun meħtieġa meta kun qegħdin nibnu nkomplu niżviluppaw l-Unjoni tas-Sigurtà hija il-fiduċja. Se jkollna bżonn ta' fiduċja naf illi ħafna partijiet mill-apparat tas-sigurtà uh, huwa uh, uh, mibni mentalità li manna nafdaw il-ħadd imma fl-Unjoni tas-Sigurtà iva irridu noqogħdu attenti, però dana mhux bizzejiet, irridu nrawmu l-fiduċja, irridu nrawmu l-fiduċja bejn l-istituzzjonijiet fuq livell Ewropew, irridu nibnu l-fiduċja bejn l-istituzzjonijiet u l-Istati membri, irridu nkunu kapaċi li nuru illi x-xogħol tagħna mhux se jirrepeti xoll li qed isir oħra, għandna bżonn ta' fiduċa ma' soċjetà u nuru illi azzjoni fuq livell Ewropew hawnhekk jista' joffri valur miżjud u l-kompli saħħa il-protezzjoni ta' ċittadini tagħna. Vice President, skin us now, as we did before. Mela, bħalma milna qabel, ħanamlu, eh, namlu sew jekk nżommu mal-ħin. Palma tilkom qabel, aħna għanna fuq l-iskeda ta' għanna sa' sitta, għanna sija, imma għaw lista ta' membri li xie jitkelmu ġviri li l-in mill-koordinaturi li għall ewwel round. Ġviri koordinaturi, zewċ minuti kull wieħed, Umbat ħajkun hemm kemm jista' jkun fit-tieni round. Mela, Sir Leonard l-ewwel. Grazzi ħafna. L-skeda tijak tal-vjaġġar kienet waħda impressjonanti. U aħna verament napprezzaw li inti kont prezenti għawek biex tiddiskutu dik li hija il-baby l-oħra tiegħek biex kifettila inti. Imma fuq l-intersezzjoni ta' żewġ babies, il-missjoni navali ġdida mediterrana eh, dwar l-arms embargo fil-Libja, li tieħu post l-operazzjoni Sofija, rappreżentanta Olja l birax semmit eh, il- eh, Semmi dan il-bira, u tista tispieganna kif taħdem fil-prattika u kif l-esistenza tal-pull factor ħat evalwata f'dawn iċ-ċirkostanzi. It-tieni inti semmejt l-importanza tal-data eh, ta' sistemi tagħna Aħna nemnu li l-qafas leġislattiv li aħna adottajna fil-mandat ta' qabel huwa importanti ħafna pass l-qoddim tajjeb ħafna imma jiena naqra imħaseb dwar l-implementazzjoni fl-istati membri hemm 16 stat membru li m'għandhomx pjan ta' implementazzjoni nazzjonali. Dan huwa proġett interessanti ma nistgħux ma jistax ikollna dewmin, ġifieri tridu tagħmlu pressjoni fuq dawn l-istati membri u żommu dan il-Parlament informat mod sħiħ. It-tielet punt u ħanaġġel il-orti tal-awdituri u l-evalwazzjoni ta' sistemi ta' data tagħna żewġ punti dwar il-marki ta' swaba u l-possibilità li jkun hemm tfittxijiet biometriċi bħalissa hemm biss 10 stati membri li jistaw jużaw dawn is-sistemi. Fl-istess ħin il-Gwardjani tal-Frontieri jilmentaw li għandhom ħafna riżultati minn eh, tfittxijiet alfanumeriċi u ħafna false positives. Dan ifisser l-50% tal-Gwardjani tal eh, frontieri ġew intervistati ammettew li eh, ħallew in-nies jitlu mingħajr ma jivverifikawhom fid-databases. Dan jiġri fil-mija tal-każijiet din hija xi ħaġa tħassibna ħafna. X'nistgħu nagħmlu biex intejbu din is-sitwazzjoni u nindirizzaw għal aħħar fuq il-famsa ġe punt tajjeb ħafna qed isir anka ħafna sforz fuq is-sigurtà tal-sistema u il-connected appliances. Xi ħaġa li tħassibni hija iżjed il-sens tradizzjonali tas-sigurtà iġviri il-forzar tal-liġi l-investigazzjonijiet tal-sistemi ta' investigazzjoni li forsi kienu jaħdmu taħt 3G ma xħajatmu taħt il-5G. Iġviri xħajsir dwar l-forzar tal-liġi, l-komunità hija l-estan li tagħmel ix-xogħol tagħha mod effettiv taħt il ħamsa ġe bħalma kienu namlu taħt l erba ġe. Issa, Signora Sippel, grazzi ħafna jina xtaqt nibda punt li fil-fat diġa issemma mill-kollega tijaj Iġifiri li aħna edin deċidu ħafna miżuri u e, liġijiet fil-Parlament u kull kunsil imma edin nimmissjaw l-implementazzjoni. U jina ma smajt xej fuq dan l-interoperabilità diġa issemmiet il-Kummissjoni nifisa U il-Kummissarju King stess qal li ħaddum snin imma stati membri forsi għasi biss jibdew fuqha. Ħasra din u nixtieq ukoll insemmi miżura antika ħafna il-deċiżjoni prum li ila ma tiġi implementata wkoll numru ta' snin. Jiġifieri xistgħu nagħmlu biex intejbu din is-sitwazzjoni għaliex jiena naħseb li ma tantx jagħmel sens li noħolqu miżuri ġodda jekk imbagħad fl-aħħar mill-aħħar ma jiġux implementati u eh, ma nistawx u ukoll il-lakuni eżistenti jekk l-affarijiet ma jiġux implementati. Jiena napprezza l-idea li intejbu l-kooperazzjoni fiħdan il-pulizija u l-ġudizzjarja imma din ma tistax issir biss permezz ta' miżuri online sabiex ikonna il-kuntatti għalli kiena napprezza jekk nistgħux naħsbu dwar l-idea li konna aktar JITs eh, permanenti f'ċertu oqsma ta' kriminalità biex inkunu nistgħu noħolqu aktar arfin espert u jkonna nies li ikunu jistaw mod aktar maġġel minħabba l-arfin espert tagħhom jikoperaw bejnietom joħolqu fiduċa bejn it-teams. Issa dwar eh, l-abbuż sessuali u l-isfruttar ta' tfal, eh, l-impressjoni tiegħi hija li ħafna drabi nifukaw fuq l-qasam online li ovvjament huwa ta' importanza kbira, imma kif nistgħu naqdu flimkien l-isforzi tagħna li għandna hemmhekk fl-isforzi li nagħmlu fir-realtà għaliex kull stampa li jsir fuq l-internet tinħoloq eh, u kriminali reati eh, relatati jisiru fid-dinja reali. Jiġifieri kif nistgħu nsiru aħjar biex inqajmu kuxenza u nsibu dawk in-nies fil-ħajja eh, reali U l-Kummissjoni hija konxa diġa għandkom xi idea ta' kif nistgħu nindirizzaw is-sitwazzjoni li qegħdin naraw dejjem aktar tfal li jiġu kuntattjati online fuq il-computers tagħhom u persuni li ma jeżistux ikun jew inkella li mhumiex dawk li qed jgħidu li huma jikkontattjawhom jgħidulhom jagħmlu affarijiet qudiem il-kompjuter tagħhom bil-kamera attivata li huwa ċar li tfal m'għandhomx jagħmlu dawn l-affarijiet. Jiġifieri din hija xi ħaġa li wkoll rridu inqajmu ċertu kuxjenza fil- vicinat ta' tfal, għalek għanna bżon xi għajmin ta' kuxenza, eh, anka mal-ġenturi, l-organizzazzjoni ta' zaza, ta' tfal, biex insaħħom kontra dawn il-tentativi. Il-telet punt nixtieq insemmi il-prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni, inti diġa semmejt kwistjoni differenti pa' network ra, il-koezjoni soċjali, imma jina verament nistaqsi x'inhuma l-affarijiet preċiżi, l-attivitajiet, il-flus li dejat sabiex inkunu nistgħu naħdmu fuq il-post u ntejbu is-sitwazzjoni. Kif ukoll huwa ċar li forsi għandna bżonn naħdmu fuq kwistjonijiet differenti fuq il-post jew minħabba l-qafas u l-kundizzjonijiet u l-isfidi fil-komunitajiet jistgħu jkunu differenti li waslu għal radikalizzazzjoni. Grazzi. It was about two minutes. Etlek li kellek xi żewġ minuti nitrobkom iżommu mal-ħin. signora sinjura Inetveld issa. Grazzi, Sur President, għan il-provamanta Walsh. Eh, nil-għal l-Komissarju. L-ewel net dwar il-leġizlazzjoni għaliex inti ħeġġiċna biex naħdmu kemm jista' jkun malajr fuq il-kontenut ta' terrorizmu online u ovvjament il-Parlament Ewropew dejjem jaħdem malajr imma dejjem naħdmu kol b'attenzjoni. Aħna rridu li konna leġizlazzjoni kif suppost imma dak li jaffettwani huwa li l-Kummissjoni dejjem jitlob il-Parlament jaħdmu kemm jista' jkun malajr imma mbagħad Meta irrit jagħmel xi ħaġa il-Kunsill, ir-reazzjoni mhijiex li nitolbu il-Kunsill biex jagħmlu xogħolhom, imma tirtiraw il-leġiżlazzjoni toħorġu bil-proposti l-ġodda bat il-Parlament kemm jiffirma. Għalhekk jien għandi suġġeriment għalikom għalfejn ma nintroduċux regola ġdida. One in, one in. Titħol waħda, titħol oħra intom tħedġuna li nadottaw miżura, aħna namlu dan jekk il-Kunsil mbagħad eh, jadotta miżura li ilha mblokkata snin. Mhix ħaġa ġusta di żewġ leġislaturi wieħed jgħaddi u l oħor jgħaddi wkoll. Tridu il-kontenut ta' terrorizmu online, jien għandi lista twila ta' affarijiet li ma mblokkati fil-Kunsil, Mintomx ħatirtirawhom imma ħatħeġġu lil kunsil sabiex jadottawhom it-tieni net. Kulħadd semma l-implementazzjoni xi se taqbiżli bil-Malti biex nilleġislaw, leġislaw, leġislaw, u mbagħad l-istati membri jispiċaw ma jagħmlu xejn. Per eżempju, il marketa ta' l-passaporti sur Lejnars diġa semmija di, inna 10 snin, 10 snin li għaddit l-skadenza. U Aktar minn nofs stati membri għadhom mhumiex qed jużawha. Id-direttiva kontra l-abbuż ta' tfal inti bdejt il-proċedimenti ta' uh, ksur kontra tlieta u 20 stat membru tal-li ma implementawx. Jiena niftakar il-Kummissjoni li ġiet hawnhekk tajdilna biex ngħaddu din leġiżlazzjoni kemm jista' jkun malajr. Id-direttiva tal-infurzar tal-liġi, il-protezzjoni tad-dejta għadha mhix eh, implementata minn Slovenja, Spanja u l-Ġermanja Iġbiri, Iva, implementazzjoni, implementazzjoni, implementazzjoni. Il-PNR fl-2017 li CJ konkluda li il-ftehim ta' Kanada ma kienx allinjat mal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Aħna l-koll ġifiri nafu li il ftim tal-Istati Uniti huwa anka iżjed il-bot mill-standards Ewropej. Imma sentew nofs wara il-Kummissjoni Ewropea għadha għammamliċ evalwazzjoni eh, legali għaliex le U jekk aħna nitkellmu fuq il-politiki ta' sigurtà pubblika, jiena nixtieq nifhem għaliex forma ta' kriminalità waħda li għandha madwar 2500 vittma fatali kull sena ġir violenza domestika għalfej dik hija konsidrata bħala kwistjoni legali u mhux xi ħaġa u mhux kwistjoni nazzjonali. L-Onorevoli Fest, inti semmejt terrorizmu islamiku issa hemm studju ġdid mis-soċjoloġist Franċiż li jitkellem dwar kif nistgħu nirbħu eh, il-kampanja ta' eh, ta' rebħa mit-terroristi. 150 belt jaqgħu taħt il-kontroll ta' Islamisti fi Franza biss. U xi ħaġa oħra li tħassibna iżjed huwa li empat bejn uħut mill-partiti ta' xelluk u gruppi iżlamiċi. U fil-fatt hemm numru ta' eżempji dwar dan li applika l-Franza imma anka il-Ġermanja, l-Iżvezja u anka forsi l-Olanda. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija x'tista' tagħmel kontra din il-ħames kolonna ta' Islamizmu li teżisti anka għawek fil-parlament. Jienet nisma li mem lebda konnessjoni bejn il-rifugġati u l-kriminalità u il-numru ta' kriminalità e, sessuali u da' minkeja l-istatistika li jem fil-Germania. Jena naħseb li huwa skandlu li qed toħroġ mara bihom daw l-affarijiet. Dak li smajna mill-kummissarju ta' qabel. Iġviri, xinejdu dwar eh, l-sponsorizzazzjoni ta' xelluk tal-Islamizmu fil-Parlament. Jina naħseb li dinja teddida għal soċjetà ħilsa. Grazzi, Sur Fest. Issa l-Partit tal-ħodor, il-Sinjura Trek. Inti għandek point of order xiex? Jiddispieċini najt li xaħġa tal-imġini li t-ġri għawek. ħafna affarijiet qed jintafaw taħt kefa waħda. Il-diskors ta' mibeda kontra il-partiti ta' xelluk fl-istess ħin il-kriminalità, terrorizmu, hemm kollox qed jitħallat forma waħda u dan isir dejjem minn dawn il-partiti tal-lemin. U jina frankament irrit ngħid li dan mhuwiex aċċettabbli. Mem lebda prova u huwa skandlu għal dan il-Parlament li nitkellmu hekk. Signor Irons, ħajkollok l-opportunità li titkellem minn hawn ftit ieħor. Dan huwa round tal-koordinaturi. Issa l-ħodor. Il-grupp ta' ħodor u l-grupp li jmiss. Signora Intveld, għal darba l-dejjem nishtiq najt li mem lebda konnessjoni bejn l-immigrazzjoni u l-istupru u il-fastidju l-nisa jew brabta ma' kwalunkwe eh, tip ta' kwalunkwe reliġjon tista' jkollha daw l-affarijiet, din mhix kwistjoni ta' ġeneru, din mhix kwistjoni reliġjuża, nista' nagħtikom lista twila ta' irġiel bojot mhux musulmani li jagħmlu daw l-affarijiet. Għalhekk tiġi xtajt lili pala marax suppost naħseb dwar irġiel li fastidjaw lil-nisa, intet tajt gideb razzist. Għanna dan il-punt minnaħat tal-kellima u naħseb li huwa li l-maġġoranza tal-Kamra għandhom eh, jaqblu miegħu, imma aħna l membri rridu ngħidulhom li rridu jsegwi ir-regoli. Imma, wasal iż-żmien li nisimgħu minnaħa tal-ħodor. Is-Sinjora Brickmont. Komissar ħafna, President Komissar, jiena naħseb li wara dak li smajna <laughs> issa juri li hemm bżonn il-fatti biex inneħħu il-diskors eh, li jumhuwiex minnu il-provi li qed kontra dak li qed jgħid il-lemin estrem. Issa, il-punti li xtaqt inqajjem jien imħabba eh, s-suġġett li qed niddiskutu l-ewwel net, id-drittijiet fundamentali. Ġifir ma tux jaqsam xemmi dak li għadna kemm <laughs> smajna, inti qed li għandek irrida li ddaħħal id-drittijiet fundamentali fil-bidunet tax-xogħol fir-rapport implementazzjoni u xtaqt inkun naf minn għandek kif x'approċċ se tieħu eżattament kif se tagħmlu. Anki ġifir meta rajna deċiżjonijiet tal-ICJ dwar il-data, l-istrateġija li għet għandu jaddotta, tajjeb li nisimaw eżattament inti kif eh, se jkun l-approċ tiegħek it-tieni mistoqsija dwar ir-reati kontra l-ambjent dawn eh, ma eh, isiru ħafna fuq il-livell internazzjonali u nafu wkoll li dawn jifinanzjaw terrorizmu u anki l-kriminalità organizzata dawn umma eh, teddida għal ġenerazzjonijiet futuri u anki għall-ambjent minnu fih. Għalek, xin huma il-pjanijiet tal-Kommissjoni fuq dan il-sujġet għal dan is-suġġett u x'miżuri eh, għal-riforma, taħsbu li se jkun hemm riforma tal-Europol. Issa fuq il-ġellieda baranin li eh, eh, jerġgħu lura, x'taħseb inti fuqhom u anki il-teddida ta' sigurtà li huma ġibu magħhom. Speċjalment hekk aħna ma nkunux nafu ma jkollniex tarċa tagħhom fil-pajjiżi fejn jmorru. Grazzi ħafna. Merci, Madame Rivon. Now for the ECR. Grazie ħafna issa għall ecr qed nifhem li huwa Survivors u xek. Iva, Sur President. Ħan nitkellem bl-Svedis, ġifieri jilbsu il-headphones. Grazie ħafna, Sur President, Komissarju. Inti semmejt li għasam ta' priorita' l unjoni ta' Sigurtà hija ġlida kontra t terrorizmu, prevenzjoni tar-radikalizmu u jiena naqbel 100% dan huwa xogħol importanti ħafna. U rridu namluħ sabiex ikonna il-koeżjoni soċjali li nixtiequ naraw. Nixtie nirriferi għall organizzazzjoni magħrufa bħala il-Fratellanza Musulmana li hija dwar intolleranza tal-bid segregazzjonisti u rabtiet ma' terrorizmu. Fil-terminu parlamentari ta' qabel, l-Unjoni ta' tapport li appoġġ l-organizzazzjonijiet brabtiet ma' din l-organizzazzjoni u oħrajn. U fid-dawl tal-importanza tal-koezjoni soċjali bħalissa, ma taqblux li toħloq problema jekk inkomplu nappoġġaw gruppi li huma favur segregazzjoni bħala mod sa kif nipromovi il-ħajja Ewropea, il-mod ta' ħajja ta' Ewropea ma taqblux li l-finanzjar għandu jkun approvat biss għal gruppi li iħadnu valuri Ewropej, ma taqblux li il-fondi mandomx jinataw l-assoċazzjonijiet li ħajkunu edin jimminaw eh, il-forma il tal-ħajja tal-Unjoni Ewropea. Issa, is-Sinjura Ernst tista' tagħti l-opinjoni tiegħek. Grazzi ħafna nixtieq nagħmel żewġ punti. L-ewwel l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għas-sigurtà li tkun l-esta sa' Ġunju tajjeb. Maħna kellna strateġiji differenti bl-istess isem f'dawn l-aħħar ħames snin jekk minn sejra żball. Il-mistoqsija tiegħi hija x'tip ta' evalwazzjoni għamiltu ta' miżuri ta' sigurtà għabel di u li ma minnom tistaw teliminaw qabel ma ndaħlu ġodda. Diġa għamilnija, din xaġa ħaġa li diġa għamilnija, jew inkellet nitkellmu fuq miżuri ġodda. Issa fuq il-PNR, Sinjur Reinetfeld saqsit mistoqsija. Il-Kummissjoni ċitta ġixxi. U jiena nixtieq inkun naf meta nistgħu nistennew xi ħaġa mill-Kummissjoni dwar dan. Issa fl-aħħar ġranet, l-Unjoni Ewropea wissiet dwar perikli ta' terrorizmu. Dan ikopri eh, perikli differenti, imma tinkludi periklu mill-lemin estrem. Palma tafu aħna kenna incidenti fil-Germania, il-qtil ta' Vajta Lubka u, fortunatament, l-arrest u l-proibizzjoni ta' kombat 18. Imma hemm perikli oħra mill-lemin estrem. U fil-fatt hemm tendenzi lejn il-lemin anka fl-armata u fil-pulizija. Intom taħsbu li il-perikli tal-lemin ma nix naraħ biss għanna naraw biss barra mill-organizzazzjoni tal-istat jew għanna nikkonsidraw anka feħdan l-organizzazzjonijiet tal-istat. Hemm xi mod strateġiku ta' kif nistaw nindirizzaw dawn l-istrutturi jew il-perikli ehm, tal-lemin estrem feħdan l-organizzazzjonijiet tal-istat għax din hija problema li qiegħda tiżdied fil-Ġermanja. Iva ħat nota tal-komplament tal-membri kollha jistgħu jitkellmu imma id-dumu iżjed minn minuta. Minuta, mela, ejn nibdew. Bisur vinċe. Grazie ħafna, Sur President. Komissarju Skinas, neħdu gost li inti jataw. Inti semmejt il-kooperazzjoni ta' sigurtà, jena niproponi li nitħlu f'xi dettal dwar il-kooperazzjoni ta' sigurtà mar-Renju Unit fil-ġejjieni, e, l-abbozz ta' mandat ta' negozjati, il-Kummissjoni għandu tlet elementi ta' pakket wieħed. Wieħed huwa l-arranġamenti eh, ekonomiċi ta' sigurtà. Kif ukoll il-kriminalità internazzjonali dik organizzata u terrorizmu din il-mizinformazzjoni, kif tara rabta bejn in-negozjati fuq kwistjonijiet ekonomiċi u kemm nistgħu nkunu b'saħħitna biex nassiguraw lill l-kooperazzjoni tas-sigurtà ħatkun preżenti f'dan il-pakket u tkun qed tirrappreżenta l-interess taċ ċittadini Ewropej. Grazzi. L-Onorevoli Nuraċi, grazzi ħafna u nilqalura l-Viċi President jina sfortunatament 10 minuti oħra ħajkolli nitla ġifiri ħanħalli il-mistoqsijiet lilek għax mux tajjeb li namilek mistoqsijiet u nitla, allura namilek mistoqsijiet imma u taħsibhom. L-ewwel l-evalwazzjoni digitali din ħaġa tajba. X'taħsbu li ħajjiġ, x'taħseb li ħajjiġ issa fuq livell ta' stati membri deċiżjonijiet li ħajkunu qegħdin jieħdu għall-implementazzjoni tal ħamsa g fejn hemm stati membri li huma iżjed avvanzati minn oħrajn diġa ippermettew ċertu pajjiżi li jkunu parti mit teknoloġija intom temnu li hemm partijiet siguri tal ħamsa g kifet jisejħulhom ċertu nies fin-network suppost, f'network li suppost huwa interkonness, inti temmen li m'għandux ikun hemm riski, ma jimpurtax f'liema parti tan-network. It-tieni mistoqsija hija fuq l-AI għalli xie l-ġurnata l-AI illum kulħadd jitkellem dwar dan. Issa l-mistoqsija tiegħi hija din li lin mill-standards etiċi inti temmen li rridu nikkriminalizzaw u dan ukoll. koll għaliex hija teknoloġija b'saħħitha li jekk taqa' f'idejn ħisina tista' tagħmel ħafna ħsara. Għalhekk intom timmaġinaw fir-riforma tal-Europol ukoll il-possibilità li mod dirett fuq inizjattiva propja tal-Europol imorru xi stat membru u jgħinu fl-investigazzjonijiet jienet naħseb dwar Malta u l-kontribuzzjoni li l-Europol kellha f'dak il-każ imma għandhom lodot diretti biex ikun jistgħu jagħmlu dawk l-interventi. Now, Mrs. Joncheva. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner, for all the information you just provided. It's very Grazie, Sur President, għall-informazzjoni hija verament eh, li hemm eh, diżappuntanti li hemm parti nieqsa l-korruzzjoni. Nixtieq infakkarkom li għaxar snilu inġrida kontra it-korruzzjoni kienet parti mill-programm ta' Stokkolma mbagħad sparixxiet mill-aġenda ta' sekurtà u minn dak li smajt mhix ħatkun parti mill-istrateġija ta' sigurtà interna. U dinja ħasra li il- korruzzjoni taqa taħt il mekanizmu tal-istat ta' dritt biss, huwa pastajib ma mhux biżejjed il-korruzzjoni għandu u koll element b'saħħtu tal-infurzjar tal-liġi. Sur skinas, inti konxu tal-impatt tal-korruzzjoni u hija devastanti f'ħafna pajjiżi. Għanati eżempju, fil-Bulgarija kull sena hemm madwar 11 il-biljun euro eh, li jintilfu minħabba l-korruzzjoni m'hemmx dubju li dawn il-flus jiġu investiti f'reati differenti inkluż dawk relatati mod transkonfinali għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija din aħna lesti nikkonsidraw li nagħtu priorità lil korruzzjoni l-istrateġija ġdida internazzjonali it-tieni l-iskandli relatati mal-korruzzjoni qed isiru dejjem aktar prominenti. Jekk din ix-xejra intinżam, il-korruzzjoni ħassir il-mod ġdid ta' ħajja tal-Unjoni Ewropea għalhekk x'azzjoni tippjanaw sabiex nevitaw li dan isir. U kif ħanatu lill-Unjoni l-istrumenti adegwati biex niġġieldu eh, din il, eh, dan il-fenomenu. Jina u kol ħajkolli nitla u ħanisma online. Grazzi ħafna. Issa Sur Brian Al-Hodor. Thank you. Sur Commissario, dwar upload fitters jekk wieħed irid ifittex il-kontenut illegali meta qed nitkellmu fuq adulti, imma bħala um, korporazzjonijiet internazzjonali bl-algoritmi jew nkella click workers jiddeċidu dak li aħna nistgħu naraw fuq l-internet ma nistax naċċettaw dan. Umbat fuq il-indiscriminate eh, data retention il-Kummissjoni wara ħafna il-kas tal-deċizjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja ħattibda proċedimenti ta' ksur eh, dawk il sati membri li għadhom ma belixxewx il-retenzjoni tad-dejta b'mod indiskriminata. u l-ideja ta' sigurta kif wieħed jista' jifime, jifima. Għax wieħed jista' jkollu impressjoni ħażina tal-riskju tal-reat jew tal-kriminalità ma jkunux jafu eh, ħafna nies ma tantx jafu li fl-Unjoni għaw livell ta' sigurtà oli. Iva. Signor Bush biex qed if Espanjol Grazie, komissarju. Grazie, għan itkellem l-Ispanjol. Grazie, sur komissarju, għal-prezenza tijak. Naħseb li hija tajba e, f'dan id-dibattitu li għal-protezzjoni tal-istil ta' ħajja Ewropew ta' di nota lil-deputati ta' dan il-parlament biex jifmu li huma parti mill-Unjoni Ewropew hemm il-pluralizmu e, politiku li meta uħut jitkellmu għandhom drittijiet u meta jitkellmu oħrajn ukoll hemm rispett u jridu joqogħdu kwieti. Mela, Aħna tkellimna u aħna favur il- eh, regolament fuq il-kontenut terroristiku biex nevitaw ir-radikalizzazzjoni li ħaġa li hija importanti immens kif ukoll il-kontroll ta' ċentri ta' kulti fejn hemm il-partijiet l-aktar radikali tal-ġihadizmu, salafizmu, wahadizmu li eh, li wkoll huwa post fejn ikun hemm radikalizzazzjoni ta' ċittadini li jgħixu fl-Ewropa mhux biss għal dak li huwa l-internet imma r-realtà kif issa dwar l-abbużi sessuali aħna qed nisimgħu ehm, aħbar li kien hemm abbuż ta' tfal minn ċentri li għandhom il-mexja eh, mill-amministrazzjoni ċentrali fil-gżer baleariċi. Xinejdu dwar il-libertà tal-tfal, eh, id-dinja marbuta mux biss ma l-internet imma ir-realtà tal-amministrazzjonijiet eh, li supposta tiħossu bit-tfal ma mux jtieħdu s-sib minorenni, grazzi. Mrs. Daly. Is-Sinjuri Daily, Iva, grazzi President, jiena nixtieq insaqs il-Kommissarju biex qed jiena ftit iktar dettal fuq kif qed taħseb li s-saħħa ċiber sigurtà xmeta nitkelmu fuq sfidi biex ikonna dan l-approċ ċentralizzat, ma naħsibx li sensibu l-kaptu b'dan il-mod, ġifiri l-ewwel net dan l-aħħar l-inċidenti kien hemm stockpiling, problema ta' software stockpiling, ġifieri cross border u il-fat li l-kumpanniji edni kellom l-informazzjoni setaw jirrimedjaw. Tinkunna fil-setamil il-kommissjoni biex taħseb f'dawn l-aġenziji tal-istat li kun edin jimminaw. Imma em e, riċerkaturi indipendenti li ovvjament in-network Eh, jafu kif jużawh, imma meta jaraw id id-jufijiet, eh, jibżaw jamlu r-rapporti għax inkella jistgħu jiġu wkoll inkriminati huma stess. Ġifiri, il riċekkarturi indipendenti kif se tara li jistgħu jagħmlu xalom so. Imbagħad hemm il-kwistjoni kollha tal-5G. Din hija importanti ħafna kif smajna minnant il-kollega l-oħra kol l-importanza li inti kollok l-encryption minn tamir għall-liħor. Bil-isqari tal-Kummissjoni nixtieq insaqsih ġifiri il-kollega il-Kummissarju Johansen qal li rridu nid-identifikaw il-moti tajbin biex insobbu il- dak li huwa possibbli jsir bil-5G netresu li huwa legali ġifiri bil-encryption, e, x'se jiġri jien naħseb li tistgħu taqgħu fin-nasba u taraw li kulħadd ikun fil-periklu. Iva, grazzi President, sur skinas. Meta nitkellmu fuq kriminalità organizzata u terrorizmu, ma jistax ikun li ma ma nitkellmux fuq il-finanzjament tal-terrorizmu u anki l-ħasil tal-flus ma inti ma semmejġ dawn l-affarijiet u xtaqt nitkellem fuq u jien. Jekk inżom u d li l-Kommissjoni sena l-oħra e, denunċat imħabba il-ħasil tal-flus għalet li ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea hemm mhux qed jaħdmu tajjeb fuq dan għalhekk inti il-Kummissjoni tiegħek kom tagħmlu biex issaħħu s sitwazzjoni f'ħafna pajjiżi dwar il-ħasil tal-flus u terrorizmu u l-finanzjament tiegħu il-relazzjoni ma' Renju Unit huwa importantissimu meta nitkellmu fuq finanzjament terrorizmu u ħasil ta' flus. Il-rapport li semmejt qed tipproponi li jkun hemm aġenzija Ewropea li tuħsib dan l-affarijiet. Ġifieri li tibdel il-prassi tajba l-informazzjoni u li tkun qed tagħmel il-monitoraġġ. Tieni domanda mistoqsija l-Eurojust din is-sena tilef ħafna mill-budget tiegħu. Inti taħseb li din il-finanzjament li naqas ħafna l eurojust taħseb li hija ħaġa tajba meta rridu naraw kif se niġildu kontra il-kriminalità organizzata. Grazzi, Sur Azmani. Grazzi, Sur Kommissarju Komissarju tal-Liġej ta' unek tilta' amana xtaq tinsaqsik fuq xaġa li tassibni ħafna, tinkwitani għal ħafna snin fil-Parlament tal-Olanda, ilu għaddej dibattitu dwar intħil minn pajjiżi minn ċertu pajjiżi ġifiri fil-istituzzjoni reliġjużi fil-ħajja tan-nies fl-Olanda. Ta dawn il-pajjiżi li mhumiex liberi li jindaħlu anki jolqtu l-tfal il-valuri demokratiċi tagħna jġibu nuqqas ta' stabilità anki l-inklusività tas soċjetà aħna mhux l-unika pajjiż anki l bira il-President Macron, tkellem fuq miżuri li sej tiħu Franza fuq suġġetti bħal dawn. Ġifiri, inti fuq dan il-punt Sara li l-Kommissjoni Wol? Kommissarju, inti erba darbit semmejt Eh, semmejt l-avvenimenti traġiċi fi Christchurch fil-New Zealand fin-naħa l-oħra il-bot tad dinja imma ma semmejċ Malbek jew Zaventem dak li ġara ma semmejċ fl-attentat ta' Strasburg fejn mietu ħamsa minn nies ġifin interessanti ħafna hemm religionforpeace.com sit interessanti ħafna u aħna eh, rajna li wara Christchurch fl-Ewropa kien hemm 20 attentat minn min, min, min, Iżlamiċi. Ċifri, għaliex inti titkellem fuq xġara għallu, eh, naħal ora ta' dinja ma titkellem xej fuq li ġara wara bibdarna. U radio ta' radio ta' Svezja titkellem fuq il-riforma etnik ta' min jistupra. 50% ta' min jistupra fl-Svezja eh, mumiex Ewropej min jagħmel l-istupru, mhux jien qed ngħidu da, hija l-Iżvezja u radju tal-Iżvezja. Grazzi, President. Grazzi, Sur Skina, tal-li ġejt il-taqa maħna. Meta nitkellmu dwar is-sigurtà, fl-opinjoni tiegħi irridu nitkellmu fuq il-Frontex ukoll. Għax naħseb li l-Frontex bħala aġenzija kbira għandha rwol importanti. Il-President tal-Kunsill, Sur Michel, il-fondi tal-Kummissjoni għal Frontex se jitnaqsu 50% dan minnu u jekk huwa veru. Jena naħseb li il-Frontex edha f'sali pittoro kwanto kif se tiżviluppa. Hija importanti ħafna f'imħabba l-problemi fuq il-problemi il-problemi li hemm fil-frontieri esterni, il-pushbacks, il-ksur, il-possibilità li wieħed jitlob l ażil Nafu li dawn huma affarijiet urġenti. U xta tinkun naf inti x'se tagħmel biex tipproteġi tal-bniedem u tipproteġi l-frontieri esterni. Signora Devo? Le? Grazzi. Naħseb ma sejt il ħat Għaw xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem, is-sur Papadakis fil-qosor imma, sinjur. Malajr, malajr. Grazzi. Sur Xinas. mid debattitu smajna kif il-lemin il estrem jisfrutta il-politika ehm, tal-Unjoni Ewropea anke dak li qed jiġri fuq il-frontieri u l-Unjoni Ewropea trid tirribatti għal dan kollu. Inti x'taħseb fuq ir-refuġjati? Fuq l-immigranti? Is-sitwazzjoni fuq il-frontiera? fil-Bahar Ġew. Hemm ukoll politika ta' repressjoni li tmur u koll it-fit mal-missjoni Sofija tal-Libja. Dan kollu huwa e, xenarju verament riskjus ta' periklu. L-immigranti li huma vittmi ta', ta gwerer li ikunu em, eh, mibdija mill-Unjoni Ewropea u mill-alleati tagħha Għalek, fil-kuntesta dan kollu, regolament ta' Dublin li tippermetti, eh, jippermetti dan il-regolament li jiġu eluf ta' refugjati fil-gżejjer tal-Greċja. Inti x'taħseb iġifiri fuq repressjoni eh, migranti u refugjati? Jina naħseb il-lista hija tiqafaw. Aħna il-Viċi President Skinas eh, nirringrazzjawh imma qatt baqa' punt fl-aġenda tagħna dwar deċiżjoni teknika ħafna dwar bozz ta' rapport u għad għandna ġifiri tlet kwarti biex nidiskutu dan il-punt. Inti kalek kwarta, sur kummissarju, bizzejiet għalik biex tirribatti? Iva, grazzi, President. Nishtiq nibda billi nirringrazzjak tal-li inti ismi ettu tajjeb inti qed skinas wieħed mill-ftit li tgħidu tajjeb ismi. Mela, Sofi, jina ma tantx nixtieq nagħti opinjoni fuq id-deċiżjoni tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin li seħħ il-bieraħ. Anki għax fuq din is-Sofi il-missjoni Sofija ġifri tal-Libja se tkun missjoni ta' DP. Iġifiri, mux se tkun iġifiri eh, taħt il-kompetenza tal-Unjoni. l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri li se jipparteċipaw ikunu jistgħu jagħmlu monitoraġġ tal-embargo tal-armamenti u jaraw li l-konklużjoni tal-konferenza ta' Berlin ġifiri li l-Unjoni Ewropea ġifiri ħadet impen fuqom imma il-post ġeografiku is l-impatt li dan se jkollu fuq il-flussi tal-immigranti impen speċifiku biex issir evalwazzjoni ta' dan l-impatt jew dan il-konsekwenzi se jkun hemm fuq l-immigrazzjoni. Jiena naħseb il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Istati Membri tagħna huma qaqlija biżejjed biex jirrealizzaw li din hija biċċa xogħol diffiċli ħafna imma huma jaħsbu li hija biċċa xogħol li tista' wkoll tindirizza dawlani differenti. Fuq l-interoperabilità li huwa punt importanti għalikom, jiena qed mill-bidunet li aħna se nejnu billi natu fondi għall-interoperabilità, billi namlu revizjoni il-ħin kollu, namlu rapporti mod eh, ta' spess. Anki ġifiri eh, mħabba li ju Lisa, jena direttur tal-ju Lisa u kol, għalli li se jagħtu riżultati kemm jista' jkun malaj. Fuq il-biometrics u d-deċiżjonijiet tal-ICJ, il-proposta tal-Eurodac kif tafu u rridu nindirizzawa jiena fiduċjus li nistaw nindirizzaw dal-parti tal-pat u naqbel ma'kom li għanna bżon reġistrazzjoni sistema, eh, issir bil-mod sistematiku. Issa fuq il-5G, jiena fil-weekend kont f-Munich għal din il-konferenza dwar is sikurta u kont sodisfatt nara li l-approċ ta' toolbox li aħna li tieħed ta' xarti ilu ġi aċċettat <coughs> pala il-mod Ewropew ta' kif nistgħu nindirizzaw il-punti kollha. Hemm ħafna punti li għandhom x'jaqsmu sigurtà, sigurta imma hemm ovvjament punti ġeo politiċi ta' implikazzjonijiet tagħhom li jistgħu jagħtu il-providers, imma s-sistema li l-arkitettura li għanet niproponu nibdew bil-kaxxa tal-odda imma mbagħad edna xi jkunu l-istadji ta' wara ġifiri l komissjoni u l-Unjoni Ewropea dejjem tista' tagħmel monitoraġġ tar-riski u tagħmel obbligu fuq l-Istati membri biex jagħmlu rapporti dawn uh, dwar l-infrastruttura kritika. Eh, Sinjura Zibel, dwar l-implementazzjoni, eh, naħseb li inti u jiena qed ma nistgħux naqblu iktar milli qed naqblu dejjem nitkellem fuq il-tul fis-seħ li jsir bla serħan il-ħin kollu. Jiena ma niprovax niġri lejn xi ħaġa biex nilħaqa qabel inkun ċertu li dak li rridu notjenu huwa tajjeb fuq prum l-affarijiet mixjin aħna lesti li nerġaw namlu studju fuq l-abbuż sesswali tat tfal għandna bżonn approċċ ġdid kompletament ġdid u għalhekk għandna bżonn mandat ġdid tal-Europol. Jiena dal-aħħar zort l-Europol u eh, mid-diskussjoni li kelli jemmek eh, dak li jamlu skont il-mandata palissa jamlu verament tajjeb imma qed jaraw il-possibiltajiet li jatmu ma' kompaniji privati u l-industrija, l-soċjetà ċivili, l-infurzar tal-liġi u Eh, atturi u kol oħra li jaħdmu fl-imkien fuq il-radikalizzazzjoni, il-xol ikompli. Aħna nlaqaw il-nies esperti kifet tilkom anki fil-bidu għanna 60 miljon ta' euro għal proġett fuq il-radikalizzazzjoni imma rritin inkun eh, ċert memx xi eh, soluzzjoni maġika, m'hemmx buttula li nistgħu nafsu fi Brussel biex ir-radikalizmu eret jisparixxi. Nafu li dan isir fil-komunitajiet reliġjużi lokali, fil- eh, mill-knejjes, fil li tisir isir ukoll fil-ħabsijiet, fl-iskejjel, issa fuq Eh, dak li suġġeriet is-Sinjura Indvelt, iva jiena naqbel kompletament jekk issib mod ta' kif eh, dan jidħol fil-konklużjoni tal-Kunsil naħseb jekk irnexxila issib il-mod ta' kif dan insibuh fil-konklużjonijiet inkunu nistgħu nimxu. Fuq il-PNR jiena naf li intom eh, dan huwa suġġett jaħraq għalikom aħna fir-rapport tagħna se jkun hemm analiżi legali u l-rapport se jiġi preżentat fix-xhur li ġejjin dan din huwa wkoll impenn li impenn li ħadna li jsir kemm mill-aħtar fis. Is-sur il-kommenti ta' surfest laqqas sen onorom bitweġiba nejt biss li jiena kont Auschwitz Auschwitz u il nishtiq nejdlu li il-problemi tal-li kerrajna fl-istoria li l-zminijiet koroħ tal-istoria tana mandom xasmu mal-immigranti u rifugjati. Dwar il-data retention il-pozizjoni tana ja u kol ċara L-ewwel net iridu nistennew deċiżjoni eh, tal-qorti, naraw il-feasibility studies u fuq ir-regolamenti aħjar nista nasigurakom li aħna għan impenjati biex namlu studji, studji ta' impatt u għatmu se namlu proposti jekk ikonna nkunu ċerti li huma għabbażi ta' provi. Il-mistoqsija tal-ISIR dwar il-finanzjament mal-estremisti għawnek u koll inkunċar ċar li il-Kommissjoni Ewropeja ma tifinanzjax l-estremistri, anzi għanna auditjar eh, tajjeb ħafna jekk int għandek xi provi li dan ma seħx titkellem miegħi nkun irid narhom fuq is-sigurtà u l-evalwazzjoni kif eh, l-Unjoni ta' Sigurtà kif nagħmlu evalwazzjoni jiena naħseb li s'issa għandna xi 20 Eh, rapport ta' progress li għantom rajtu li għana nipublikaw u l komplu namlu dan u bħalissa edin namlu xogħol kbir ħafna biex nlaqqaw id-dipartimenti kollha tal-Kummissjoni li um, jistgħu jikkontribwixxu għall-istrateġija tagħna u se jkun hemm APEC assessment għal ċertu miżuri speċifiċi. Renjunit ma tantx inħobb nitkellem fuq il-Brexit għax dan huwa parti mill-aġenda negattiva tagħna. Jien dejjem nippreferi nitkellem fuq dak li huwa pożittiv, imma peress li inti għamilt il-mistoqsija jiena naħseb li issa nafu li s-sistema ta' negozjati l-istadji kollha se jkunu eh, responsabilità ta' task force eh, biex il barnie se jkun responsabli li jitkellem ukoll ma' DGs u l-istati membri se jkunu formati b'kollox u skont il-mandat li aħna prezentajna li ġi adottat mill-Kunsill il-security partnership se jiġi negozjat eh, separatament. Għax ovvjament is-sigurta' mhux senħaltu ma' kooperazzjoni ekonomika u laqqas se naċċettaw eh, negozjati tattika ta' divide and conquer. Important moment. Fuq l-intelligenza artificiali illum kien moment importanti u jiena hawnhekk qed noqta attenti il-klim illi qed nuża Jekk eh, tridu eh, nistgħu ngħidu illi saret parti żgħira mill-istorja llum fil-kulleġġ dan il-proċess ta' ħolqien ta' qafas Ewropew għall iżvilupp tal-intelligenza artifiċjali. Aħna l-uniku blok bla dubju, l-unika seta fid-dinja li qed nagħmlu hekk. Aħna nistaqsu minnu responsabli għall-algoritmi u il kif se nisguraw illi l-algoritmi mhux se jibqgħu fidejn l-esperti ma li se jkunu ta'ġita s soċjetà imma wkoll għall-ekonomija. Dawn huma l-uniċi mistoqsijiet illi aħna l-uniċi fl-Ewropa li qegħdin nagħmluhom. Um, fil-znafu se jiġri fl-Istati Uniti, se jibqgħu fidejn uh, eh, l-inġiniera u dawk li qegħdin verament uh, Eh, jużawhom u eh, fiċ-Ċina wkoll. Għalhekk dan il-pass storiku li għamilna illum inħeġġeġ lil kulħadd u n-networks tagħkom biex jikkontribwixxu għal dan il-proċess ta' konsultazzjoni sabiex ikonna modell Ewropew ta' għall intelligenza artifiċjali fuq il-mandat tal-Europol Naħseb illi l-mandat il-ġdid għandu jiffoka fuq teddidiet emerġenti kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi aċċess għal bażijiet tad-data u l-protezzjoni tad-data. Dawn huma oqsma illi rridu nkopruhom. Fuq il-mistoqsija ta' Sinjura Jonċova fuq il-korruzzjoni, aħna fil-kontest tal-governanza ekonomika u s-semestru il-rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż ta' din is-sena madwar tmien stati membri li rċivew rakkomandazzjonijiet speċifiċi fuq il-korruzzjoni. Il-mekanizmu tal-istat ta' dritt jimmira il-korruzzjoni u nista' naraw kif se nirrevedu il reġislazzjoni kriminali tagħna kemm bżonn. Fuq ir-radikalizzazzjoni, deġa tkellimna u importanti wkoll illi ninvolvu il-livell lokali ma naħsibx illi l-ġlida kontra radikalizzazzjoni huwa kompitu biss ta' min jaħdem fi Brussell Fuq l-encryption, il-proposta dwar il-li evidence qed tiġi negozjata u diġà kelli l-opportunità li ngħidilkom hawnhekk illi ebda dritt mu dritt assolut, iċ-ċittadini tagħna għandhom id-dritt li jkunu sikuri u eh, għandhom id-dritt li jkollhom il-privatezza tagħhom irrispettata. Fuq l-MFF l-ewwel minn sensiela ta' mumenti importanti se jkun għada hemm żewġ opinjonijiet min jaħseb illi l-affarijiet mixjien u oħrajn li qed toħossu li maħna se naslu qatt jiena nippreferi nkun bħal kolos ta' Rodi illi eh, għandu siq waħda naħa u siq waħda naħa l-oħra. Eh, dak illi prezenta Charles Michel huwa l-ewwel pass illi għandu il-potenzjal illi jaqatna l-koll għal dak li rigwarda l-inna u l-problemi li għanna aħna rrit nkun ċar peress li jissa għedin nifinalizzaw il-pat tal-immigrazzjoni u l-azil. Irridu nkunu kapaċi li nserħu moħ l-interlokuturi tagħna, l-gvernaturi, il-gvernijiet tagħna, il-ċittadini tagħna, il-parlamenti tagħna li għanna għanna l-ambizjonijiet u ma se neħdu l-azzjoni, għanna l-odot u għanna u koll l-rizorsi finanzjarji. Aħna ma nistawx naħdmu fil-qasam tal-migrazzjoni u s-sigurta dan l-istennijiet tant differenti u il- għalli xikun zball enormi, aħna dejjem nsemmu il-responsabilta u ġestjoni soda tal-frontieri, proċeduri tal-azil. tal frontieri tal frontieri proċeduri tal azil mhix ħaġa tajba li konna dibattitu pubbliku leġislazzjoni għal eh, kor permanenti tal-Frontex baxar telef eh, gwardjan un bat ma jkonnix il-mezzi biex nwettqu dak illi titlob minna leġislazzjoni il-President von der Leyen illi se prezenta il-Kummissjoni għada fil-Kunsill Ewropew taf xinu ma sensitivitajiet u dal-ħodu u koll diskutenju fil-kolleċ Fl-ħarnet il-Sur Papadakis li kif uh, drabi oħrajn e prova jikkonvinċini li peress illi il-lemin estrem juża il-klim ta' stil ta' ħajja Ewropea eh, għanna bidlu l-affarijiet, imma jina se naqleb l-affarijiet u najt issa l-lemin estrem rrit jarek aħna u xsen nilabu l-istess loba qed jistennew li aħna nuru li aħna mħazbin u mdejqin u mbagħad jasbu li għaddit tagħhom u rebħu jina ma nagħtix kasom l-argumenti tal-lemin ta eh, tal-lemin estrem man issu man issu opinjoni tagħhom għal dak li għandu xaqsam mal-immigrazzjoni, rridu nżommu moħna hemm, noqogħdu attenti, m'għandniex bżonn ta' slogans, m'għandniex bżonn ta' ajjat, għaddejna minn perjodu ta' kriżi finanzjarja u rajna li kien hemm ħafna nies illi kienu joffru soluzzjonijiet semplistiċi iżejjed għal kwistjonijiet verament komplikati u rajna illi dawn in-nies ma kellhomx raġun. Is-soluzzjonijiet it-tajbin huma dawk illi huma moderati li fihom il- l-essenza u li jisu l-aspetti kollha ta' problema. Grazzi ħafna, Sur Viċi President, kena diskussjoni tajba fu din l-istrateġija għall-Unjoni ta' Sigurta ju dakollu li hemm bżonn sabiex ninvolvu ruħna iktar fil-portafol illi ġiftat fidejk. Imma kif għat inti stess se jkunem aktar uh, opportunitajiet biex nitkellmu l-Onorevoli Roberti bħal dejjem qed jgħid issa illi mar ġibx il-mistoqsija tiegħu. Jiena għamil żewġ mistoqsijiet x'taħseb inti dwar l-Aġenzija kontra l-ħasir tal-flus u tnaqqis fil-finanzjament tal-Eurojust. Jiena qatt fil-tweġiba ta' qabel tal-aħħar li n-negozjati fuq l-MFF irridu nallinjaw l-ambizzjonijiet tagħna, l-anijiet tagħna mal-flus, il-mezzi u azzjoni. U dan ikopri koll l-Aġenzija li xpalma tafu, l-Aġenzija hija aktar fil-portafol tal-kollega tiegħi Vera Jurova. U kif għattilkom għad għanna puntiħor fuq l-agenda għalek nitlobkom illi tipperseveraw ftit ieħor ibqgħu fil-Kamra għaliex għad punt importanti ħafna fuq abbozz ta' rapport fuq kwistjoni teknika għall-aħħar illi żgur illi se tinteressakom u l-aħħar punt fuq l-aġenda llum. Okay, colleagues, let's move. Kollegi, komplu għalix il-ħin ijat jafa swad għanna puntiħor kif għattilkom. Jekk joġobkom, zommu skiet. Seats. Do have your seats? Who the... Who the postkom? Mela sa se nitkellmu fuq id-deċiżjoni ta' implementazzjoni dwar it-tnedija ta' data automatizzata Eh, li tirrigwarda eh, data dattiloskopika fil-Renju Unit, l-iskambju ta' data fil-Mar-Renju Unit f'sitwazzjoni fejn ir-Renju Unit mhux se jibqa' u m'għadux stat membru tal-Unjoni Ewropea u dal-waqt se jsir pajjiż terz għall-effetti kollha dan se jsir fil-31 ta' Deċembru għalhekk minn Jannar tas sena d-dieħla ikun pajjiż terz. U għalhekk għandna pressjoni ta' e, ħin għaliex għatem xi negozjati illi ridu jsiru faxar xhur. Faċar xhur irridu niftemu fuq ir-relazzjonijiet futuri ta' bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unitu. u f'dawk il-kundizzjonijiet illi huma stressanti għall-aħħar il-Kommissjoni biħsieba tadotta deċiżjoni ta' implementazzjoni dwar l-iskambju ta' data automatizzata. u din id-data dattiloskopika Rridu naraw kif se jkun involut il-Parlament Ewropew dan huwa vot ta' konsultazzjoni f'Diċembru tal-2019 il-Parlament intalab mill-Kunsill biex joħroġ b'din l-opinjoni. U talbuna eh, biex namlu dan fi żmien tliet xhur. U r-rapport irridu nivvotaw u fl-ewwel plenarja ta' Marzu. Li se ssir mid-9 ta' Marzu. Ġifieri irridu nħaffu irridu nħaffu l-pass. Aħna Eddin għamnek biex nisimaw l-President tal-Konsell u tal-Komissjoni biex eh, naraw kif se namlu, kif se jisir dan l-iskambju ta' data. Jiena rapporter fuq dan id-dossier. Imma nitlobkom tiftakru li fil-proposta tiegħu stess il-Kunsill jisħaq li il renju Unit mhuwiex biħsiebu u mhux se jissodisfa r-rekwiżiti kollha ta' deċiżjoni prom tal-2008 tiftakruwa. U hemm bżonn li s-sir evalwazzjoni sabiex naraw kif Ir-Renju Unit u beħsibu eh, jinkludi id dejta fuq il-persuni suspettati għaliex qalu illi mhux se jinkludu d-dejta fuq persuni suspettati ma biss fuq persuni kundannati. U kif jabdi u jintem il-perjodu ta' tranzizjoni ġifiri sal-aħħar ta' Deċembru, ir-Renju Unit se jsir pajjiż terz għall-effetti kollha. Dan ifisser illi legalment irid jiġi adottat strument ġdid dik id-deċiżjoni ta' implementazzjoni tkun approvata dak ma jfissirx illi konna sistema li konna għafas legali, konna arranġament transitorju għall-iskambju ta' data ma' pejjiż illi jgħat fil-proċess illi issir pajjiż terz me mebda garanziji ta' reċiproċità u ta' rispett għal standards Ewropej b'mod partikolari um, illi huma maklużi fid-deċiżjoni prum. Mela ħalli nissimaw issa lis sinjura Mateja Petkovic li hija rappreżentanta tal-Presidenza Kroata biex tispjeganna il-loġika Umbat forsi kun għadba ftit ħin biex nindirizzaw mistoqsijiet speċifiċi li għandi f'moħħi. Jiena il-rapporter ta'kom għalek etniħu ftit ħin. Nishtiq illi iżommu f'moħkom illi dan l-aħħar fit-12 ta' frar fil-fatt il-Parlament Ewropew fil-plenarja adotta riżoluzzjoni approvata b'543 membru fostom infakkarkom l-ikbar gruppi parlamentari fejn aħna f'din ir-riżoluzzjoni għadna hekk. Ir-Renju Unit ma jistax ikollu aċċess diretta għad-data fis sistemi ta' informazzjoni Ewropej u jipparteċipa fil-istrutturi fil ta' ġestjoni tal-aġenziji tal-sigurtà u libertà u ġustizzja dan l-iskambju ta' data ma' Renjuni trid ikun sottomess għal salvagwardji, audits u kondizzjonijiet ta' skrutinju u livell ekwivalenti ta' protezzjoni ta' data personali għal dak profdut skont il-liġi Ewropea. U fil-fatt issa m'hemmx garanziji ta' dan kollu, anzi hemm sqarrijiet tal-Prim Ministru Boris Johnson li qal illi huma beħsiebhom joħolqu l-standards ta' għal-data eh, tagħhom stess illi mhux se jkunu eh, simili għal dawk ta' l-Unjoni Ewropea illi l-standards tagħhom mhux se jibqgħu jaqblu mal-standards tagħna. X'qed nipprova ngħid illi aħna għandna raġun nkunu mħasbin għaliex mhux se jkun hemm arranġamenti reċiproki għal dan l-skambju tal- ta' data, dawn l-standards ta' data mux se jkunu reċiproċi u mux se jkunu fisseħ meta jkun hemm bżonn għalhekk dak eh, per eżempju fl-SIS in-nuqqasijiet li rajna f'dik is-sistema l-SIS ta' tieni ġenerazzjoni li kien miksur mir-Renju Unit għal batu informazzjoni u data lil pajjiżi terzi minkejja ir-rekwiżiti tal-Liġi Ewropea f'dak ir-rigward aħna m'għandniex garanziji illi dawk in-noqasijiet se jiġu eh, mibdula. Għalhekk aħna qegħdin hawnhekk u eh, issa rridu nissimgħu il-loġika għal din id-deċiżjoni mill-rappreżentanta tal-Presidenza Kroata u mod partikolari nixtieqa tajdinna ċaħġa dwar is-sitwazzjoni tad DNA u reġistrazzjoni tal-vetturi għaliex aħna ma narawx li qed jiġu implementati l-standards Ewropej min-naħa tar-Renju Unit. Għalhekk dan joħloq problema addizzjonali problema addizzjonali għall-approvazzjoni ta' din id-deċiżjoni ta' implementazzjoni. Nsimgħu mill-Presidenza Kroata mbagħad ikun hemm lokal ftit diskussjoni jekk joġobkom. Good afternoon, everyone. Il-wara nofsenar tajb li kulħadd, Sur President, grazzi tal-li għaddejt li l-kelma, membri tal-Parlament Ewropew, bħala l-Kunsillira tal-JHA fisem il-President sa nixtieq nippreżenta il-pożizzjoni tal-Kunsill fuq l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implementazzjoni fuq it-nedija tal-iskambju eh, ta' informazzjoni teleskopika mar-Renju Unit. Skont il-proċeduri, fid 10 ta' Deċembru tal-2019 aħna batna l-abbozz tal-deċiżjoni ta' implementazzjoni. Nixtiequ ngħidu li dan huwa possibbli minn perspettiva teknika u legali kif ukoll minn perspettiva operattiva hija xi ħaġa importanti għal dik li hija s-sigurtà interna. Waqt il-perjodu ta' tranzizzjoni, wara l-irtirar tar renju Unit mill-Unjoni Ewropea, il-liġi ta' l-Unjoni Ewropea fuq l-iskambju ta' informazzjoni tal-infurzar tal-liġi tapplika fil unjoni Ewropea fil-Renju Unit sal-perjodu ta' tranzizjoni u skont il-ftehim tal-tirar, mod partikolari l-artiklu 127. Minnaħa taħħa Renju Unit hija lesta li timplementa deċiżjoni ta' Prum Il-Kunsill evalwa l-implementazzjoni ta' deċiżjona kif ukoll l-iskambju ta' informazzjoni dattiloskopika. U bħala konsekwenza ta' dan, il-Kunsill fassal id-deċiżjoni ta' implementazzjoni li ntbatet lill parlament għal raġunijiet ta' konsultazzjoni. Irridu nżommu dan f'moħħna fid-dawl ta' sinifikat pratiku operattiv tal-inklużjoni tal-profili tas sospettati f'din il-data li tiġi skambjata dattiloskopika, speċjalment għal dak li huwa l-ġlieda kontra terrorizmu fil-kriminalità transkonfinali, il-Kunsil talab talab lil renju jagħmlu reviżjoni sa eh, ġunju ta' din is-sena l-esklużjoni ta' profili fil-iskambju eh, ta' data dattiloskopika, palma kien il-kas għall-iskambju ta' data ta' DNA. Jekk l-esperienza operativa li nexinna niksbu bil-prum u l-iskambju ta' informazzjoni dattiloskopika sa' 15 sa' ġunju sa' din is-sena ma twassalx l renju Unit li jinnotifikaw l kunsil li huma rrevidew il-politika, Ix-xenarju li miss huwa dak li applika l-Kunsill għandu jerġa' jevalwa minn ġdid is-sitwazzjoni bilan li jkun hemm kontinwazzjoni u inkella terminazzjoni ta' skambju ta' data ta' DNA u dattiloskopika automatizzata ma' Renju Unit. Il-Kunsill ikun grat jekk il-Parlament jista' jikkonkludi il-proċedura u jippermetti l-adozzjoni ta' deċiżjoni u jippermetti l-skambju ta' data rilevanti. Issa dwar l-esperjenza operattiva għal dik li hija l-iskambju ta' data ta' DNA, ir-Renju Unit ilu minn nofs ġunju tal-2019 operattiv għal fuq ta' data. U hemm aktar minn 50.000 hit li kien hemm seba' stati membri li huma konnessi sal-2019. X'inhu ma raġunijiet u il-Kunsill għalfejn xtaq jimplementa l-deċiżjoni ta' implementazzjoni mela l-ewwel qabel kollox sabiex iżid is-sigurtà interna u jappoġġa l-infurzar tal-liġi. L-esperjenza operattiva mar-Renju Unit fil-każ ta' DNA uriet riżultati kbar. Aktar minn 50 elf match ġew ġenerati fit-tieni nofs tal-2019. F'aktar minn 3000 każijiet, l-istati membri setgħu jidentifikaw il-persuna li hija parti mill profil li kien għadu ma identifikat fid-database tagħhom stess. Ħanatikom eżempju. 5543 kas pro profili franċiżi mhux identifikati minn DNA mill profili li ġabru f'investigazzjonijiet u li kienu ta' persuni mhux magħrufa immaċċjaw profil fid-database tar-Renju Unit. U l-istess fil-Ġermanja. 3763 eh, profil ta' DNA mhux identifikati ġew immerċjati ma' profili personali fil-databases tar renju Unit. Dawn il-każijiet juru li il-mekanizmu ta' skambju ta' data ta' prum verament jaħdem tajjeb għal benefiċċju ta' sigurtà interna fiħdan l-Unjoni Ewropea. Is-sigurtà interna fl-Unjoni hija ta' importanza prinċipali għalina l-koll u anka hit wieħed ta' prum mar-Renju Unit sa' tmim tal-2020 li jista' iżid mal-prevenzjoni u l-investigazzjoni ta' kriminalità serja jew inkella reati terroristi tista' tnidi skambju ta', ta informazzjoni ta' data tal-market ta', ta, ta, ta, swaba u informazzjoni oħra kif inħarsu Eh, infittxu raġuni għalfej Renju Unit għandha tikkonforma mal-standards Ewropej u tbiddel il-politika tagħha fuq il-suspettati bħal ma talab il-Kunsill dan huwa fl-interess tagħhom. Jekk ir-Renju Unit ma jallinjax il-politika tiegħu, eh, dan jirriski friskju il-dritt li jipparteċipaw fl-iskambju ta' prum. L-istatistika ta' bil tal-DNA turi li mhux biss l-istati membri jistgħu jibbenefikaw minn dan l-iskambju, imma anka Renjunit. Aktar minn 3300 profil mhux identifikat immaċċjaw mm, profili personali f'databases fl-istati membri li huma konnessi f'dan id-database. Issa dwar ir-relazzjoni mar renju Unit li lin mill-perjodu ta' tranzizzjoni, dan ħaj jiddependi minn negozjati li ħajsiru. siru u għal kwalunkwe informazzjoni addizjonali fuq dan nirreferi għal Komissjoni, grazzi. Iva, ma nishtiqek tindirizza il-punt speċifiku li għamilt. E, Id-DNA fuq il-sistemi ta' reġistrazzjoni tal-vetturi għalix nishtiq nkun nafxini eżattament is-situazzjoni tal-Renju Unit dwar dan għalix jider li il renju Unit edin implementaw DNA fuq il-reġistrazzjoni tal-vetturi din hija rekwiżit mill-deċiżjoni ta' pruma, jgħidu li hija deċiżjoni ta' pruma ma mhijiex. Dan ifisser li l-istati membri tal-Unjoni Ewropea mhumiex qed jingħataw aċċess għal dik id-dejta meta eh, jitolbuha. Jina jidir li l-ġaw ta' din mistoqsija. Ħanatikom xi eżempju wkoll, anzi tajtkom ukoll eżempji Dwar l-iskambju ta' data ta' DNA għanna seba stati membri li huma konnessi issa. Seven, yes. In half a year. Six In half from Mr. Rob Rottenberg, representing the Council. The, excuse me, the Commission. Representing... Is-sur Rottenberg li rappresenta l-Kommissjoni. Nistan kun naf l-ideja wara din id-deċiżjoni ta' implementazzjoni? Iva, grazzi, Sur President. Jina nista' nitkellem fil-qosor Pala Komissjoni aħna ovvjament għadna nota tar-rapport tiegħek. Aħna bħalek dejjem appoġġajna reċiproċità sħiħa dwar l-iskambju ta' data ta' Prum mar renju Unit. Imma importanti ħafna dan palma ġi muri proċess meċi mill-Kunsill u għal kunsill li jiddeċidi jekk jadottawx id deċizjoni ta' implementazzjoni jew le. Issa kien ħarsu lejn id-deċiżjoni biex inwieġeb għal dak li qalet il-Presidenza, aħna nistgħu nikkonfermaw li id-deċiżjonijiet ta' prum jibqgħu applikabbli għar-Renju Unit eh, fil-perjodu ta' tranzizjoni kollu kemm hu. U dak li tjagħmel konsil issa huwa fid-deċiżjoni proposta ta' implementazzjoni hija li qed jikkonfermaw li r-Renju Unit fil-fatt qegħdin u il-kundizzjonijiet biex ikunu jistaw waslu il-dawn kondizjoni ta' data. Min ħatana l-evalwazzjoni sara mill-Kunsill huwa korrett huwa dettaljat ħafna u fil-fatt konvinċenti ħafna. Biex ħarsu l-qoddim nixtieq infakkar ukoll li ovvjament mir-referendum tal-2016 il-Kummissjoni dejjem segwit approċ li wieħed jista' sejjaħ leġislattiv, legali, tekniku. Ma rridu napplikaw ir-regoli kif jeżistu fil-mument li nkunu qegħdin ngħixu fih. U fl-opinjoni tagħna dan huwa proprju dak li għandu jiġri hawnhekk. U l-proposta għalhekk trid tiġi appoġġata fl-opinjoni tagħna. Issa l-mistoqsija tiegħek fuq id-DNA u reġistrazzjoni tal-vetturi fil-fatt il-ċifri ta' skambju ta' DNA ġew preżentati lilkom ma' impressjonanti, konvinċenti fuq l skambju tal-market ta' swaba, ovvjament id-data miex qed tiġi skambjata l qed ikonna din diskussjoni, imma meta niġu għad data ta' reġistrazzjoni tal-vetturi, dik qas tibda u memx skambju ta' din it-tip ta' data ta' reġistrazzjoni tal-vetturi mar-Renju Unit. Għaliex dak li jista' jagħmilha possibbli li dan isir għadu ma jeżistix. Grazzi ma isimgħu niftit. Ovvjament aħna fimna in-natura ta' din il-proċediment, il-konsultazzjoni. Imma il-Parlament Ewropew mhux biss huwa intitolat ma għandu kull dritt u dmir li wassal il-punt tiegħu dwar din il-proċedura ta' konsultazzjoni. Waħna nifmu wkoll li l-Kummissjoni impenjat ruha sabiex tindirizza din in dawn negozjati bilan li tassigura li la darba ir-Renju Unit isir pajjiż terz mbagħad ikolli konforma mal-standards tar l-Unjoni Ewropea biex ikun hemm skambju ta' data. Ovvjament ħajkollha ssir deċiżjoni U l-punt li għedin nippruvaw nċaraw għawek huwa kif inhi situazzjoni sitwazzjoni bħalissa għaliex iva hemm skambju ta' data. Imma sa fej skoprejna aħna huma biss seba stati membri li għandhom data, seba minnu 27 qed jiġbru id-data għet jirċievu d-data mir-Renju Unit. Imma li jkollok ir-Renju Unit parti mid-deċiżjoni ta' prum dan ifisser li aħna l-koll rridu nibazzu l-informazzjoni l-Renju Unit, imma dawn mhux qed jagħmlu eh, mhux qed ikunu reċiproċi, mhux qed jirreċiprokaw, għalqas mhux mal-maġġoranza tal-istati membri. Tieni punt, il-Kummissjoni trid eh, tiċċara l-pożizzjoni tagħha dwar ir-rwol tagħha bħala il-gwardjana tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Mela s-sitwazzjoni kif ħatkun wara il-31 ta' Deċembru? kif, nas, kif naslu f'jannar, Is-sena d-dieħla, ir-Renju Unit isir fl-aħħar pajjiż terz, ħajkonna skambju ta' data skont din id-deċiżjoni ta' implementazzjoni, ħajibqgħu jirċievu data mod indiskriminatorju. X'tib ta' pressjoni nistgħu nagħmlu fuq ir-Renju Unit biex inkunu nistgħu biex huma jkunu jistgħu jadattaw ir-regoli legali fuq din il-kwistjoni skont il-klawżola ta' reviżjoni li ġiet ippreżentata u spjegata mill-Kunsill fil-15 ta' ġunju għandhom jirrevedu disponibilità tagħhom li jaqsmu d-data dwar suspettati. Jekk le, umbat namlu reviżjoni. Imma m'għandniex ħin minn Ġunju, 15 ta' Ġunju, mbagħad ikun baqa' bis-sitt xhur sa tmiem ta' dan il-perjodu ta' tranzizzjoni. Mbagħad xi wara. U x'ħajkun l-aċċess tar-Renju Unit għal data li tinata mill-Unjoni Ewropea, mill-komplement tal-Unjoni Ewropea, li mu l-qafas legali mm, applikabli minn Deċembru u l-31 ta' Deċembru. Tista' twieġeb? Eh, forsi qabel ma morru għal round, tieni round tal-Kunsill u Kummissjoni, insaqsu delegazzjonijiet l-oħra għal l-opinjoni tagħhom, forsi eh, il-President irid jafas il- Jina għetna għetni saqsijom biex nkunu nistaw eh, konna idea ċara biex nkunu nistaw niġu għal deċizjoni. Għanna namlu l-almutana. Imma, din il-mistoqsija rispondini jekk joġbok xieġu wara l-tmim tal-periodu ta' tranzizjoni, xajkun il-reġim legali u xinu r-rwol tal komissjoni biex tassigura li il-liġi protetta wara il-periodu ta' tranzizjoni u r-Renju Uniti sir pajis terz. Il-tweġiba hija sempliċi, jekk sat l-ewwel ta' Jannar tal-2021 m'hemmx frame ġdid u it-trapeżu ta' transizjoni jkun intemm, dan ifisser li ma jtibqax il-konnessjoni ma' sistema ta' prum. Ta' wisq. Issa nisimgħu mix-shadows. Grazzi ħafna, Signora Whistler Lima. Grazzi ħafna u nixtieq nirringrazzja l-Presidenza, l-Kummissjoni, l-Kunsill għall-informazzjoni kollha li tawna għaliex x'kelli xi mistoqsijiet li xtaqt insaqsi immissa għandi l-risposti diġà. Jek permettuli nixtieq nagħmel introduzzjoni qasira ħafna bil-Franċiż. Je voudrais vraiment dire que Minħabba l-kontest irrit ngħid li verament nammira xogħol ta' Michel Barnier u eh, nammira il-fatt li rinxinna naqblu 27 qed ngħid dan u minħabba l-fatt li naħseb li huwa importanti illi il-pożizzjoni tagħna eh, tkun illi nżommu atteġġament u approċ illi ħadd ma jista' jikkritika fir-rigward tar-Renju Unit, irridu nirrispettaw il-poplu tar-Renju Unit bħala pajjiż illi se jsir pajjiż terz imma li miegħu aħna rridu li kollna relazzjonijiet eh, raffiċinati kemm jista' jkun fl-interess kemm tar-Renju Unit kif ukoll dak tal-Unjoni Ewropea. Jiena xtaqt namel din l-introduzzjoni asira bil-Franċis u issa naqleb għall-Ingli. When it comes to crime and... Meta niġu għal reati u terrorizmu, jiena nemmen li huwa essenzjali li għanna bżon preparazzjoni tajba li xorta waħda ħanuħol u l-lum imma anka wara il-periodu ta' tranzizjoni. Aħna qegħdin nifissaw it-ton għal kollaborazzjoni tal-ġejjin u għanna nibqaw um, imsieħba mill-qrib, speċjalment għal dik li hija l-ġlida kontra il-reati transkonfinali u terrorizmu. il-Renju Unit ħaj provdu marki ta' swaba ta' 9 miljon individwi u 5 miljon disponibli permess ta' tfittxija fil-network ta' DNA u din hija skont eh, xi ħaġa li ġiet approvata bl-akklamazzjoni fl-2019. id dejta li qed tintuża inti fil-fatt semmejt aktar pajjiżi milli għandi fl-informazzjonija Ġermanja, Franza, Spanja, l-Olanda u l-Awstrija. U ekos din id dejta hija venta benefiċċju kbir. Minn barra dan ir-Renju Unit għandhom l-ikbar database fl-Unjoni Ewropea għal dak li għad DNA u anka data tal-market swaba. U jina naħseb li jekk għan innegaw ir-Renju Unit aċċess, ħankunu qegħdin li lil nfusna. U nispiċċaw li aħna m'għandniex aċċess għad-data tagħhom. Ħankunu qegħdin nikkastigaw aħna ħafna iżjed milli nikkastigaw ir-Renju Unit. U ma taġobni il-kelma dik kastiga. Tajt il-kellima. Għalek huwa verament veru minnu li l-Parlament Ewropew ta' mandat ta' negozjati ċar ħafna, speċjalment meta niġu għall-iskambju ta' data sensittiva għal kwistjonijiet ta' sigurtà. Imma din huwa xogħol li jrid isir mit-tim ta' Barnier għal wara il-perjodu tal-31 ta' Diċembru tal-2020. Iva kważi lesta. Xtaqnajt sempliċement li għal dawn il-punti kollha li semmew jina lija huwa diffiċli li ma nappoġġawx dak li tiġi mitlub minnaħat tal-Kummissjoni għaliex bir-responsabilità nkunu qegħdin nassiguraw is-sigurtà tal-ċittadini tagħna anka għal dik li hija l-kriminalità transkonfinali u terrorizmu. Hawnhekk iridu nkunu konxi tal-fatt li aħna qegħdin nitkellmu dwar kriminalità transkonfinali u terrorizmu. U meta nitkellmu dwar il-fatt li ma nix id-data, ma nirċivux id-data ta' suspettati, il-profili suspettati, dan ifisser li aħna rridu aktar skambju ta' dawn il-files ma' Unit. Għalek, għalija għana għara diffiċli li nifem għalix ħanajdu lef dan il-kas. U għandi mistoqsija oħra li nishtiq insaqsijek huwa possibbli. Min perspettiva ta' data, Ir-Renju Unit wettaq il-prerekwiziti kollha taħt prum specialment taħt il-kapitlu 6 dwar il-dispożizzjonijiet ġenerali eh, tal-protezzjoni tad data Jiena nixtieq nkun ċerta jekk fil-fatt ux dawn il-rekwiżiti jew le. punt importanti ħafna, grazzi your kind understanding because uh, the time limit is 8.30 and then actually we've got shadows. We've got shadows right after. We meet right after. Na, il-qata eh, shadows wara. il signora Indvelt, Iva, grazzi. Il-laqa eh, shadows nistaw namlu għaw u ma daqx nqoddu morru f'ximkien ieħor biex ma naħlux ħin mela l-ewwel net isni bil-forsi nħoss nirrit nirrispondi għal dak li qalet il-kollega rispett il-Renju Unit. Ovvjament jiena eh, nirrispettom ħafna nies tar-Renju Unit u veru jiddispjaċini li tal-una imma l-gvern tar-Renju Unit ma tantx nafdaħ u ma tantx għandu rispett lejn l-Unjoni Ewropea. Jiena ma nifimx hawnhekk il-ordni il-kunsill il ordni il kunsil il il kunsill jisu et eh, jinfixel fil-ordni l-ewwel irridu naraw ir-Renju Unit jaċċettaw xit-termini tagħna u mbagħad intuhom l-aċċess. Eh, kif se ninnegozjaw jekk ngħidu li jintom wettu li sal-aħħar tas-sena se tkunu konformi mbagħad intu għam l-aċċess. Għaliex se nagħmlu hekk qed nitkellmu fuq periodu veru qasir ta' żmien. Il-Kummissjoni u l-Kunsill jekk dawn iridu li l-aċċess isir ma issa meta il renju Unit mhux qiegħed jissodisfitta jissodisfatta termini kif nista' jiena naf dak li fl-ar tas-sena inti Eh, jekk e, ir-Renju Unit ikompli ma jirrispettax it-termini jew forsi anki sentej wara, jiena se nkun les nirtira l-aċċess ġifri jiena ma naf blebda e, episodju meta il-Kunsil u l-Kummissjoni jkunu irtiraw aċċess meta nitkellmu fuq il-reċiproċità kom kompluta qed nitkellmu li fuq xi ħaġa li kulħadd trid ikollu. Ma nafx għaliex m'għandhomx ikollhom l-inċentiv huma biex jaċċettaw il-standards tad data protection u anki il-reċiproċità sħiħa. Għalhekk jiena ma nafx qiegħed titlob int għaw min jaħseb li l-Retaren Unit nista nafdawom kompletament. Imma f'dan l-axar ġemat rajna kollox li jurina bil-maqlub. Niftakru fl-2015 ir-Ren Unit kien qed jabbuża bil aċċess privileġġjat għas-siss Ġifiri, issa għal eh, dan, il-pajjiż intom qed titolbuni li nafdaħ bajna li m'għandux ikun dan. Huma wkoll ma tawx l-informazzjoni fuq xi 75,000 eh, kriminal e u inti eh, qed titlobni biex nitlobu biex nafdom le. L-ewwel jaċċettaw it-termini tagħna u mbagħad nistgħu nafdawhom Is-Sinjura Del Bokorfind. Iva, jiena naħseb li inti u Sofija Indvelt għettu kollox mill-lider isna rridu inkomplu isu Brexit għatma ma seħ. Man, u ma nisux id-dekjarazzjoni li jinti semmejt. Mux isna, mux edin inżommu kelmitna ġifiri li nipproteġu il-drittijiet ta' ċittadini tagħna f'kull relazzjoni li konna mar renju Unit il-ġimgħa l-oħra fi Strasberg jiena zort l-Aġenzija Liza li għandha responsabilta ta' data u jiena saqsejt jekk kellhom xi mod kif jistgħu jipproteġu lilhom infushom minn xi abuġ ġdid tar-Renju Unit huwa qal huma qalu li li le għax kollox huwa bażat fuq il-fiduċja. Imma l-fiduċja eh, huma ma rowiex. Mhumiex interessati li jimxu man normi tagħna fuq il-protezzjoni tad-data umma mandomx l-intenzjoni li jżommu mal-normi tagħna. Ġifri, u għalu dan, issa l qas bisej jistennu li jispicċa izmin intermedjarju għalek rapporter fuq dan jiena naqbel miegħu Sofi eh, eh, eh, li qalet u għali mux qed nirrispettaw l-istadji kollha Is-sigurta mhux ma titrattax biss il-protezzjoni mill-kriminali. Is-sigurta hija is-sigurta ta' ċittadini normali fuq eh, l-affarijiet personali tagħhom speċjalment id-dejta personali tagħna. Aħna dejjem jista nħarsu lejn l-oħrajn, il-ċittadini tar-Renju Unit, Imma ċittadini e, tagħna speċjalment fid-dinja fejn il-protezzjoni tad-dejta hija huwa e, punt jaħraq. Is-sur Busade. Grazzi, President. L-ewwel niskuża lil Nikola Procaccini illi jina għat nisostitwieħ u ma setax kun hawnhekk l-ewwel nettit nagħmilha ċara li għannom tal-CR aħna naqblu mal-pożizzjoni tal-Kunsill. Din hija l-pożizzjoni tagħna essenzjalment issa Jiena, safejna fien, issa kemm ir-regolament ġenerali protezzjoni ta' data u anki direttiva marbuta mal-proċessar ta' data personali minnaħa tal-forzi tal-zama tal-ordni għamlu parti minn dan qafas legali fal periodu transitorju għalhekk l-standards kollha marbutin mal-użu ta' data illi huma aċċess għalihom irridu jkunu jaqblu mal-istandards tal-Unjoni ġifri dina m'għandix tkun ħaġa li tħassibna mbagħad kemm l-Istati Uniti u anki r-Renju Unit għandhom aċċess għall-informazzjoni dan huwa importanti għas-sigurtà taċ-ċittadini tagħna din hija l-unika ħaġa li ġustifikat l-standard id-deċiżjoni u anki il deċiżjoni illi se nadottaw issa. Issa l-Kunsill qed jispiega u qed jgħid għaliex il-Kunsill qed jimperformana li hemm riskju serju li min-naħa tar-Renju Unit ma ma jkunux għadin jirrispettaw il-sistema għalek ma nistawx naftawom. Dinja proposta għalek ek irridu li kunem klawzola tal-vizjoni tal-deċizjoni nwaqfu dan l-iskambju ta' informazzjoni f'kas il-Renju Unit ma jekkooperax ma jinkludix id-data tal-persuni sospettati. Mbagħad jiena ma naħsibx li issa meta tant eh, din eh, nitkellmu dwar l-istat ta' dritt u rispett tal regoli li kunu waħna sempliċement tal strategija tan negozjar najdu li maħliex sen segwu il-standards tagħna stess. Tant qegħdin nistennew li r-Renju Uniti adotta l-artikli kollha ta' din id-deċiżjoni ta' Prum bħalli kieku kienet strateġija ta' negozjar min-naħa tal-Parlament Ewropew illi ma nafx qed jinnegozja. Jiena ma naħsibx li huwa tajjeb illi dawn anki għal dan ix-xhur eh, ma neddu jew inkella ma nikkoperawx biex insaħħu il-sigurtà taċ ċittadini tagħna jew ta' dak iċ ċittadini tar Renju Unit illi b'mod demokratiku iddeċidew illi jitilqu mill-Unjoni. Thanks, Chair, in, in deference to... Grazie, ħafna, jena fil-qosor għan jitkellem, ma naqbel ma l-mistoqsijiet li għamilt inti jiena ma nemminx li l-mistoqsijiet ġew eh, imwieġba kif suppost. Din id-diskussjoni u irid tiqisa fil-kuntest tal-ksur tal-ridritijiet tal-ċittadini tal-Europa eh, fil-kuntest tal-SIS u ir-Renjen Unit irridu naraw x'miżuri ta' sigurtà ġew implementati fir-Renju Unit imħabba minn din id-dejta x'sar fuq dan. Mill-Kunsill għalunna li l-evalwazzjoni id-dejta tqablet mal-Ġermanja biss u fuq id-DNA l-evalwazzjoni eh, saret ma' tlet pajjiżi u għalhekk memx dubji li mux naslu sal-ħarta din is-sena anki ġifiri fil-kuntest tal-mistoqsija tal-president. Il-fat li ħafna pajjiżi ma jistawx jaddu d dna jibdlu e DNA ġifiri minn sadin l-iskadenza, kif se jiġru l-affarijiet? Xinija ir-raġuni legali biex nestendu wara l-aħħar ta' din is-sena jiena kif fimt l-affarijiet li prum suppost jietem għal-bdil ta' data bejn l-istati membri. Ġifiri il-Renju Unit mu stat membru issa, ġifiri rridu bil-forsi konna proċess differenti, jekk rridu nkomplu naddu l-informazzjoni l-xuxin, aħna u l-Unjoni u Renju Unit. Dawn l-affarijiet ħasbuna l-governanza mhix tajba u l-aħħar mistoqsija hija x'sejt kunu il-konsekwenzi tal-isforzi għal-bdil ta' data imħabba l-interface issues. Mux nqot nirrepet il-punti kolla, imma il-tweġbi tal-mistoqsija. Bisna l-ħin u etnejt li l laqta ta' shadows sassir għawnek biex niffaċilitaw il-ħajja l-kulħat. Imma għadbaqa zoċ membri li jishtiqu jitkelmu u naħseb li fatt li baqaw għawnek għanna eh, verament naprezzawa sur il-begi u sinjura da, Da iva, grazzi, President. Jina naħseb li kollox irid jitqis mill-perspettiva dak li huwa l-iktar importanti. Ovvjament l-iktar importanti hawnhekk hija sigurtà tal-ċittadini u l-ġlieda kontra kriminalità organizzata u ta' terroristi. Ma, ma importax jekk inħobbux il-Boris Johnson, il-gvern tiegħu, il-kummenti li għamel, jena naħseb din hija l-attitudni iżbaljata. Hija fl-interess tal-Unjoni biex inkomplu bil-bdil tal-informazzjoni huma jtuna ħafna iktar data mill-li natu lilhom fil-fatt, eh, huma jtuna iktar mill-li ntuhom aħna. U tajjeb li sal-perjodu ta' eh, ta' tranzizjoni rridu nkomplu bil-preċizjoni, mux noqodu nejdu min hopp il-min, min joġbu min, jena naħseb dawn kummenti mandom xieqsmu xej f'dan id-dibattitu. Signora Sipelessa, Iva, grazzi President l net għal dawn is-snin kollha fejn ir-Renju Unit kien membru tal-Unjoni Ewropea kienu dejjem lesti biex jieħdu d-dejta ma tantx imma kienu fih biex ituha. Għalhekk qatt ma kellna xi ħaġa bilanċjata hawnhekk. U meta tkun membru tal-Unjoni Ewropa huwa provat li r-Renju Unit qatt ma segwa r-regoli kollha u n-normi tal-Unjoni Ewropea jgħidulna u kol mill- l-gvern tal-Renju Unit li huma l biss għandhom ir-rieda li jaslu sal-standards Ewropej. Ġifri hawnhekk fiex qed nitkellmu jekk m'għandhomx il-volontà biex jaslu għan norma, per eżempju, il-sigurtà u sikurezza tad-data. X'nistgħu ngħidu fuq l-onward transfer of data? qed nitkellmu fuq protezzjoni ta' ċittadina tagħna jekk aħna r-Renju Unit intuhom l-aċċess għad-dejta kollu tagħna u ma jkollna l-ebda kontroll min se jkollu eh, aċċess għad-dejta tagħna wara. Jiena naħseb li rridu nindukraw din il-problema. U l-impressjoni tiegħi hija li n-nies hawnhekk qed jagħmlu xi jisibu eh, l-iskużi sabiex ir-Renju Unit tibqa' jkollha l-aċċess wara eh, Diċembru ta' din is-sena. Ikunu x'ikunu l-istandards hija xi ħaġa li ma nistax naċċetta. Grazzi. Grazzi għal kontribuzzjonijiet kollha, issa se nibqgħu Imma nixtieq ngħidilkom